Jien issa qed nagħmel ftit minuti wara d-disa skont tal-lox tiegħi, però imma naħseb li d-disa bej ieħor bħala medja nistgħu ngħidu. Għanna sija għal smieħ ma' Stephen Mayo. Unbat wara e se nagħmlu se nagħmlu l-mistoqsijiet u fuqat il-mistoqsijiet namlu minuta kull wieħed un bat tliet minuti u nofs għal risposta minnaħa ta' Stephen Mayo. Biex bekk nkunu nistaw kull mistoqsija tiħu ħames minuti. Nisti nitlob l membri li e, jistaqsu mistoqsija waħda biss jekk tistaqsu iktar minn waħda e, ġifiri għamlu mistoqsijiet multipli e, jiena umbat naħseb illi ma jkunx possibli li kolkom risposta għal kull waħda mill-mistoqsijiet li tagħmel. L-ewwel nett nagħtu lil Stephen Mayo ħames minuti biex jagħmel xi kummenti taftuħ u mbagħad ngħaddu għal mistoqsijiet u tweġibiet. Jiena nixtieq e, nfakkarkom li huwa il-kandidat selezzjonat għal e, president tal-autorità ta' securities u ta' swir fl-Europa. Stephen Mayo, grazzi President tal-prezentazzjoni u grazzi anki l-membri tal-Komitat biex ikun nistanati l-opinjoni tijaj fuq l-ezma. Il-twaqif tal-ezma u tal-istruttura ta' supervizjoni hija waħda mill-riżultati pożittivi ta' din il-kriżi finanzjarja. Aħna tallimna illi soluzzjoni Ewropea hija importanti biex ikun hemm supervizjoni effettiva. Ek nħallu supervizjoni fuq livell eh, nazzjonali mhux biżejjed. Il-Parlament Ewropew kellu rwol importanti fit-twaqif ta' din eh, din dan qafas ġdid ta' supervizjoni u l-ezma issa trittat il-rizultati u l-istennija hija għolja ħafna. Mil-bidunet L-ezma hemm bżonn eh, tkun tista' taġixxi f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza jekk ikun hemm bżonn. Mela, hekk wieħed iħarsu lej il-regolament eh, qed naraw li l-mandat huwa miftuħ. Però hawnhekk eh, fil-kummenti tiegħi ta' ftuħ nitkellem fuq ħames prioritajiet. L-ewwel waħda hija illi noħolqu supervizjoni effettiva din hija ħaġa importanti għalina għax aħna se nagħmlu supervizjoni tal-istituzzjonijiet finanzjari diretta u r-rwol tagħna se jkun biex nevalwaw sa li ma punt il-prassi attwali fis CRAs huma koerenti mal-ħtiġijiet ta' CRS. u jekk hemm intervall, jekk hemm vojt bejn dawn l-estennija u il-riżultati aħna rridu naġixxu. Tiri priorità hija l-protezzjoni tal-konsumatur u eh, attenzjoni fuq l-investitur tal-retail. Il-konsumaturi ħalsu prezz oli għal biex jixtru ċerti prodotti għal daqstant ir-rwol tagħna se jkun eh, biex biex nipromuwu trasparenza u sempliċità. U l-azzjonijiet effettivi jistgħu ivarjaw milli namlu evalwazzjoni ta' prodotti fuq su jew eh, evalwazzjonijiet oħrajn. It-tielet eh, priorità hija li nikkontribwixxu għall-istabilità aħna parti minn qafas iktar wiesa, miex organizzazzjoni separata, aħna naħdmu fl-imkien mal-autoritajiet fil-banek, mal-banek u mal-assikurazzjoni u anki fil- fil-riski sistemiċi Ewropej. Aħna sel naqsmu riski u naħdmu fuq rekomendazzjonijiet e kem bżon. raba priorita hija e, single rule book biex natu standards tekniċi ta' kwalità olja u natuhom fil-waqthom. U l-ħames priorità se tkun illi jkun hemm kondizzjonijiet indaqs fil-dak għandu xaqsam ma' supervizjoni. Il-kompetizzjoni ta' regolamentazzjoni kienet waħda mill eh, raġunijiet prinċipali tal-kriżi. Waħna se jkonna il-dmir eh, li naġixxu meta naraw ksur ta' din il-regolament. Dawn il-ħames prioritajiet se jkunu l-bażi tal-xogħol tagħna fil-snin eh, li ġejjin fil-esma. Uh, Cesar għamlet ħafna xogħol tajjeb dawn eh, is-snin, però il-bidla bejn Cesar u Esma se tkun eh, bidla, bidla kbira, mhux graduali. Kemm fis-setat, kemm fil-kobor tal-organizzazzjoni u anki eh, fuq dak għandu xasam għal-kwalità tal-organizzazzjoni. Ma nista naddu għal konklużjonijiet tiegħi. Fil-passat kelli l-opportunità jiena nkun president ta' żewġ organizzazzjonijiet ta' regolamentazzjoni u kellhom u jiena kelli rwol fil-iżvilupp tagħhom. L-ewwel waħda il-regolatur tal-securities Olandiżi AFM u l-oħra IFR e eh, illi eh, hija awtorità oħra. U jiena għalik ta' ħaġa li tal lim f'dawn iż-żewġ ruoli hija illi l-indipendenza hija karatteristika prinċipali ta' kull regolamentatur. Dina se tkun importanti Eh, kemm għal funzjoni kemm għal presidenza tiegħi. Id-deċiżjonijiet tiegħi għandhom jikkontribwixxu għall-effettività u l-istabilità tal-suq finanzjarju Ewropew. Għal daqstant l-istabilità u l-effettività tas-suq tal-finanzi se jkun il-prinċipju gwida għall-azzjonijiet u għad-deċiżjonijiet tiegħi. <clears throat> Fl-aħħar fuq dak li għandu xaqsa mal-akkontabilità mal-Kunsill u mal-Parlament Ewropew, il-Parlament Ewropew kif diġaqat kien importanti, kellu ruol importanti biex naslu sa fejn wasalna, biex u dan il-qafas. Jiena konvintu kol il-Parlament Ewropew se jkun importanti anke li iżvilupp futur tal ezma <clears throat> Għal daqstant jiena nishti nati stqarrija esplicita illi jena bħala President se nfittex dialogu mal-Parlament Ewropew. Grazie ħafna u jena lest għawnek biex nilqa il-mistoqsijiet tija. Grazzi tajt il-President, dinija bidu tajjeb u għamlinja għanna 15 sekonda aktar, għanna Jean-Paul Gozez fisem l-IPP. Jean-Paul. Grazzi, President. President kandidat, il-klim tijak kienu zbieħ pjaċevoli għal-inqas għalina tal-Parlament Ewropew, Parlament li għamil ħafna biex naslu għal dan il-qafas ta' supervizjoni. Dak li inti għat aħna naqblu bjaw perfettament, aħna mux se diskutu fuq il-persona tijak, pero nistanajt illi għam ħafna kollegi għawnek illi għandhom dubbi fuq il-possibilità illi ezma jirnexxila twetta il-kompetenzi li rċeviet skont il-liġi. il liġi El daqstant imżon li wieħed jagħmel selezzjonijiet, imżon ikonna ġerarkija d-dimna. U aħna f'dan is-sens nibżawis illi mhux se jkun hemm kbira, differenza kbira bejn Cesar u Ezma. Eh, Mux se jkun hemm din il-bidla ta' mentalità, jina għandi xi dubbi. Inti tista' tina eh, raġunijiet tajba biex eh, neħħu dawn id-dubbi minn rasna? Grazzi tal-mistoqsija. U tali tajtni l-opportunità illi nidħol fid dettalji iktar espliċiti bejn il- fuq differenzi bejn situazzjoni preċedenti bis Cesar u bis-situazzjoni moderna ġdida fl-ezma. Jena nishti nisħaq fuq il-fatt illi e, e, il-bidla fundamentali se jkunu e, setat li għanda esma issa bir-regolamenti ġdid Per eżempju, il-fatt li l-credit rating agency se jkunu taħt il-supervizjoni diretta ta' ezma, dana huwa ruol fundamentalment differenti minn dak li kellu qabel Caesar. Caesar ma kellu lebda ruol ta' supervizjoni fuq lebda organizzazzjoni, din hija waħda mill-ikbar bidliet meta qablu ma' Caesar. Barra minn hekk se jkun hemm setat iktar b'saħħithom illi għandhom x'jaqsmu mal-setat biex wieħed iwaqqaf fil-standards, Ehm, hemm ruol tal-Kommissjoni u tal-Parlamentu anki il-possibilità li wieħed jaġixxi meta jkun hemm każ ta' kompetizzjoni tal regolamentazzjoni. Għal daqstant fuq dak għandu xaqsam ma' settat, hemm differenza kbira eh, mal-passat u f'dan is-sens mhux se tkun eh, bidla gradwali imma bidla fondamentali. Anki fuq dak li għandu xaqsam mal-kobor ma' daqs tal-organizzazzjoni, risorsi disponibli għall-organizzazzjoni, eh, se tkun daqs ekbar sissa kienet 40-50 persuna u issa tkun eh, iktar minn mija għal daqstant tip ta' organizzazzjoni se tkun differenti. U barra minn hekk bħala ehm, fil eh, pozizjoni tiegħi bħala eh, president full-time, sissa kena part-time presidenti tal-Caesar, fuq dan affarijiet kollha fuq risorsi da se jkun hemm differenza fondamentali eh, l-organizzazzjoni. Dan ma jfissirx li se jkun faċli li nistabili u eh, din l-organizzazzjoni ġdida, però eh, f'dak li għandu xjassa ma' risorsi eh, eh, jek ikun hemm nuqqas ta' risorsi jiena se, se, se, se protesta. Thank you very much. Um, and next it's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 Aħna kontenti li aħna fassalna test leġislativ, termini finanzjari, aħna eh, nishtiqu naraw bħala presidenti ta' dawn l-organizzazzjonijiet persuni li eh, verament huma validi u jkunu impenjati u, u dana nitolbu lilek jena. Aħna forsi kiku tlet snin, erba snin ilu kena l-possibilità li konna Eh, dawn il-kompetenzi ta' ezma. Kiku inti xkont tamel tlet snin ilu fil-kazijiet konkreti li i-prezentaw ruħom eh, f'dawn is-snin. Hemm min li le mhux eh, memx għalfejn li namlu din, memx għalfejn namlu din il-liġi ġdida. Minti kiku inti xkont tamel kiku inti dawn is-setat kienu ġafi dejk tlet snin ilu. Mhux faċli naturalment li wieħed jersaq lura fi żmien u jgħid kieku xkont nagħmel jien, eh, kieku eżma kienet ġa teżisti qabel il-kriżi. Eh, l-assunzjoni hija eh, li kieku dan ġara mm, xkien jitri kieku ezma kienet ġa teżisti, pratikament. Jiena nistanajt illi eh, supervizjoni ta' regolament mumiex ehm, garanziji se jkun hemm toħrajn fil-futur eh, eh, anki situazzjoni ta' l-ekonomija li ma timxiex il qoddim anki jekk ikolla lesba. Però fi situazzjoni li il illum fiha ħadd ma kien jistenneha din is-sitwazzjoni. X'kien jiġri kieku lesma kienet teżisti ġa' Eh, fil-passat. Jina naħseb illi eh, il-riski li nitħlu f-situazzjoni bħalma għedin il-lum fija kienu jkunu ħafna inqas. U jina kiku kont eh, inkun kontent kiku kalli dawn is-setat dak iż-żmien. U kif tiġaqat, is-CRAs kellhom rwol problematiku f'din li krizi u kien hemm kwistjonijiet ta' kwalità gravi fir-ratings tagħhom u kiku kellna eh, organizzazzjoni bħal lezma eh, nkunu kienu joħorġu kieku ratings aħjar. Eh, jena fl-esperienza tiegħi li kelli fl-Olanda kelli anki jiena din responsabilità meta aħna f'ċerti fornituri għadnilhom illi mm, ma kienux għall-altezza tal-regolament. Tal Eh, Pero dak iż-żmien eh, kien jiġri li anki f'dan il-każ eh, il-fornitur kien imur f'pajjiż ieħor fl-Ewropa fejn kien ikun possibbli li jisib approvazzjoni. Issa blezma dana ma jistax jiġri iktar għax il-fatt li għanna din is seta. Għanna bżonn iktar ukoll trasparenza fuq is suq tal-ODC U dan huwa wieħed mill-raġunijiet li qed jikkontribwixxi għal din il-kriżi. Għal daqstant nerġa' ntenni li regolamentazzjoni mhijiex garanzija għal 100%, pero jiena naħseb illi li wieħed li kollu supervizjoni fuq livell nazzjonali biss mingħajr ma jkun hemm supervizjoni Ewropea, għax aħna nafu li dawn is-swieq huma Ewropej, hija sistema li mhux ħataħdem għal daqstant dan il-livell Ewropew huwa essenzjali għandna bżonnu U jena nishtiq nqassar fuq dan il-punt billi ngħid li kieku leżma kienet eżisti qabel naħseb illi kien kieku kien ikonna inqas possibilità illi naslu għal problemi li għanna l-lum. Naturalment l-Europa hija parti minn dinja globali u ħafna mill raġunijiet ta' din il-kriżi ġejjin anke minn barra mill-Europa f'partit oħra ta' dinja, però l-possibilità li nedħlu f'sitwazzjoni bħal din kienu jkunu ridotti. Grazzi. Grazzi dawk li ma kienux hawnhekk għall-introduzzjoni tiegħi hawnhekk qed inżommu eh, il-formata minuta għal kull mistoqsija u 3 minuti u nofs għal kull risposta biex bekk inkunu nistgħu nirrispettaw 5 minuti għal kull mistoqsija. Issa għaddu għal Silvi Gular f'isem l għalde l għadu tajba u merħba. Il-kollegi tieti ġaqalu kem ħdimna biex jinaxxilna nwafqu daw l-autoritajiet fuq il-bazi li tatna rapport l rozjer Sa jina għandim mistoqsija, inti ġej minn pajis li dejjem kien eh, marbut ħafna ma' suq wahdini u kull ma' minna dejjem kien biex nollu il-livell ta' regolamentazzjoni meta mqabbel ma' dak li kellna meta waqafna s suq finanzjari. Issa jekk stati membri jużaw il-klawżoli ta' salvagwardja b'mod abbużiv, x'tagħmel dak il-każ? Well, I, I would like to express that um, Nishtiq ngħid illi il-klawżola ta' salvagwardja fuq l-effetti fiskali tal-intervent ta' regolatur naħseb li daħħa jkollu rwol ewlieni fil-qasam bankarju. Għax il-flus tal-persuni tax-xabli qegħdin hemmhekk biex jintużaw għadin jintużaw emmek, ġifi dan relevanti mod partikolari fl-osma bankarji. Fil-qasam tal-esma naħseb illi il-klawzola nifmuwa bħala ir-regolatur ċe eżma li ma tistax tieħu deċiżjoni fuq l-allokazzjoni tal-flus tal-persuni tax-xabli. Ovvjament kwalunkwe deċiżjoni ta' regolatur ħajkollu l-effett fuq it-taxxi, però regolaturi qegħdin hemmhekk biex jaċċertaw il swiq eh, jaħdmu u jikbru u mhux biex nagħmlu s-swieq finanzjari inqas ta' suċċess, aħna qegħdin hemmhekk biex naċċertaw li dawn ikunu suċċess għalhekk jiena. Sa ċertu punt naħseb illi il- regolaturi ħajja li s-suq finanzjarji jkunu suċċess u dan jwassal biex nżidu il-bażi eh, fiskali. Kunem hemm ġifi dan l-effett eventwalment. L-interpretazzjoni tiegħi ta' din il-klawżola hija li Kwallunkwa deċiżjoni fej pereżempju ma tingħatax liċenza għalhekk tista' tgħid li fl-aħħar ikun hemm effett fiskali, dara ma nistax inqisu bħala parti mis-salvagwardja imma li qed jiffoka fuq l-elementi fejn il-flus tal-persuni ġiġu mit-taxxi jiġu użati b'mod dirett. Grazzi ħafna. Issa fissem il-ħodor Svenki Kolt. Lodwa tajba skużawni li wasalt tard għax kont maqbud fit traffiku. Wara negozjati twal ma' konsil, il-parlament ta' id-dritt li l-tlet aġenziji regolatorji biex jillimitaw ċertu tranzazzjonijiet. Għalek, taħt l ċirkustanzi fil-mandat ta'kom tal-kompetenzi tal-ezma tużaw dawn is-setat. Intom, taraw ċertu prassi jew ċertu tipi ta' prodotti illi ħadu l-inizjattiva biex naħwa minn fuq is-suq x'inhuma ma kriterji tagħkom u x'inhuma ma l-eżempji prattiċi fejn tagħmlu riċerka f'dan il-qasam. Where I think, as I've emphasized in my... Kif tiġa u sħat fil-nisqarija tijaj fil-bidu, wieħed mill-loqs mela tiffoka fuqhom leżma huwa l-protezzjoni tal-konsumatur. Ix-xogħol hawnhekk ħajvarja minn twissija għal ċertu prodotti dannużi, ħaġa li għamilta jiena wkoll fl-Olanda kellna skema milux fuq l-ispekulazzjoni tal-art u l-effetti ta' tal-fatt li fċertu eh, zoni tal-Olanda jistaw jispiċċaw taħt l-ilma l-art f'postijiet oħra tola. Dawn huma affarijiet li jagħmlu eh, effett ikollhom effett fuq il-konsumatur. Imbagħad jridu wkoll nispjegaw ir-riskju li hemm meta wieħed juża ċertu prodotti. Però jiva nistaw nikonsidraw ukoll illi niprojbixxu nwafqu illi il-konsumatur kun jista' jixtri ċertu prodotti. Dan huwa territorju ġdid. Però, pereżempju kien hemm żmien fejn aħna nagħtux liċenzja lill fornitur fejn fil-pjan tiegħu tal-negozju nara illi jekk il-konsumatur jixtri dan il-prodott naraw illi 70-80 fil-mija tal- flus li jaħallas il-konsumantur għadin imorru għal amministrazzjoni u affarijiet bħal dawn u mhux għal prodott. Pero dana jista' jsir biss dok il-prodotti fejn hemm riskju kbir li ħafna konsumaturi ma jkunux sodisfatti bil-prodott u l-prodott ma jilħaqx ir-rekwiżiti u l-preferenzi tal-konsumatur. Jina li danna kas eccezjonali għaliex il-konsumaturi jihdu pjaċir bl-għażla u bl-innovazzjoni, ġifidu noqdu attenti kif ħan applikaw miżura bħal din. Pero Iva, hemm eżempji fejn anki l-fornituri kieku kienu jihdu pjaċir kieku xaħat waqqafhom milli ibijaw dal prodott. Per eżempju, kien hemm każijiet fejn industrija finanzjarja kollha kemmi kella ċertu prodotti illi bijatom u kallan battati kumpens għawil il konsumatura li jom wara. Dan huma eżempji fejn wieħed jista' juża din is-seta. Nista' nifhem li din hija xaġa ma daħlitx fir-regolament imma hija ħaġa li għandha tkun hemmhekk il qudiem Grazzi ħafna. U fissem li CR Kate Swinburne. Grazzi, signor President, u skużani tal-li wasal daqxejn tard. Jina kont qed nitkellem mal-Kummissjoni fuq il-proċess tal revizjoni tal-MIFID. Kenna ħafna swieq relatati ma' leġiżlazzjoni li ħieġa bħalissa. Kemm dinu kemm anki il riviżjoni tal-MIFID anki biex noħorġuha mill-swieq tal-equities u ngħaddu għal swieq oħrajn investaw. Il-mistoqsijiet ta' qabel ovvjament kienu relatati ma' kif ħajamel dan, però Caesar ħadem ma' sottogruppi u ħafna ħaddiema ta' regolatorju wkoll ħadmu f'dan il-qasam issa x'inhu ma' arranġamenti formali li ħajsiru sabiex jużaw dawn il-ħaddiema u dalar fin espert ta' regolaturi nazzjonali Inta ħajkolkom ħafna setat fuq ċertu prodotti bħal per eżempju short selling u affarijiet hekk. Għalhekk il-koordinazzjoni tal-azzjoni tagħkom fl-eżma kif tarawha fil-kuntest globali sabiex tkunu tista' tikkoordinaw l-attività ta' eżma ma' dawk tal-ISCC u regolaturi globali oħrajn. So these are two questions. Ġifir daw żewġ mistoqsijiet. Eja nibdew bl-ewwel mistoqsija fuq arranġamenti ma' regolaturi nazzjonali u l-esperti tagħhom f'ċertu swier. Ħafna mix-xogħol ta' eżma mhux ħajkun supervizjoni diretta. Ħafna mis-supervizjoni ta' kuljum ħassir fuq livell nazzjonali u kif qed qabel. Sirwis ħajkun waħda minn dawk l-oqsma fejn l-eżmaħa tibni l-organizzazzjoni tagħha stess huwa bbażi ta' deċiżjonijiet futuri fuq ir-regolamenti u d-diretturi. Iżma tista' tibni wkoll espert eh, fin espert fuq smaħra fejjitija eh, ituwa rwol dirett ta' supervizjoni. Dawn laqsma fejn m'hemmx supervizjoni Eh, regolari minn eżmal, il-għarfin espert ovvjament ħajkun ġej mir regolaturi nazzjonali mill-istati membri. U hemm ħafna modelli li nistaw nużaw biex dan l espert eh, nużaw f'eżma. Per eżempju, il-ħaddiema li qegħdin jaħdmu bħalissa f'daw l-organizzazzjonijiet nistgħu inħadmu magħna fl ezma sabiex bekk ikollna għarfin espert dieħel mir-regolaturi Eh, nazzjonali fl-ezma. E kif jiena interessati li nsib president tal-ezma m'għandix dubju li ħajkun hemm individwi illi bħalissa jaħdmu ma' regolaturi nazzjonali illi jkunu mħajra illi jaħdmu magħna. Mbagħad ħajkun hemm ħafna kumitati li kollhom rwol ta' pereżempju pariri, jgħatu pariri, jizviluppaw l-istandards nazzjonali, dan ħajkun ir-rwol tal-regolaturi u sa ċertu punt ħajkun hemm ukoll ċertu secondment fezma, però nixtieq ngħid illi bażikament eżma ħad tkun istituzzjoni Ewropea u trid tibni il-bażi tagħha ta' esperti għalhekk irid ikollok bilanċ, irid ikollok esperti mill-istati membri, però fl-istess ħin taċċerta. ċerta illi kunem grupp f'Pariġi li qiegħed jibni l-arfin espert tiegħu propju fuq is-swieq finanzjari. Fuq is-setat tal u l-kuntest globali u rwol ta' izma f'dan kollu nixtieq ngħid l-ewwel net illi Wieħed mill-punti li għamilt jiena fil-introduzzjoni tiegħi dwar il-kompetizzjoni regolatorja u għati li waħda mill li hija fl-opinjoni tiegħi waħda mill-kawżi bażiċi ta' din il-kriżi. Fl-Ewropa jiġri dan mela le però jdu naċċertaw aħna illi dinna ma tkunx kwistjoni fuq livell dinji. Il-kooperazzjoni, speċjalment fuq livell ta' ġew 20, hija importanti ħafna u jdu naċċertaw li ħafna miżuri ikunu koordinati fuq livell internazzjonali. Naħseb li hemm ukoll rwol speċifiku, pereżempju inti għall-eżma tajt tajt l-eżempju tal-SSC. L-SSC mhix qed hemmhekk biex tagħmel biss l-standards imma qed ukoll bħala biex tagħmel supervizjoni tas-swieq. U għalhekk f'dawn it-tip ta' diskussjonijiet eżma trid tkun fuq il-mejda u tipparteċipa f'dawn id-diskussjonijiet sabiex tagħti l-esperjenza tagħha bħala supervizur. Per eżempju fis-CRAs ħajkun hemm kull tip ta' kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ekwivalenza, is-sistemi ta' oversight kemm huma ekwivalenti madwar id-dinja naħseb da kollu importanti li jkun hemm meżma sabiex wieħed ukoll jista' jieħu daw it-tip ta' deċiżjonijiet. Anke biex nevitaw l-oversight doppju hawnhekk ukoll ħajkollha rwol eżma f'dawn it-tip ta' diskussjonijiet. Grazzi, ħallejtek titkellem daqsxejn iżjed għaliex kont tiġa akkumulajt f'sitt sekondi minn li frankajt qabel. Issa t-tini round tal-mistoqsijiet fis-sem li PP is-Sinjura Fortmankol. Grazzi ħafna, Signora President. Issa, ir-wol ta'kom fil-settur finanzjarju u fil-governanza tas-suq finanzjarju. Il-ġlida kontra il-bonuses eccessivi. Issa, il-Parlament għaw min jishti li dana kollu jitwessa fuq is-settur finanzjarju kollu kemmu, inti l-est li tiħu sem f'dan kollu anki ma organizzaturi oħra Finanzjarji, grazzi ħafna għal dik il-mistoqsija. Jina naħseb li hemm rabta bejn il-bonus u x-xogħol li tittamel esma. Mod partikolari nixtieq nisħaq ir-relazzjoni bejn il-perspettiva ta' beħ premium u dik ta' konsumatur. Aħna nafu li il-fatt li il-konsumatur spiċċa per eżempju bil-prodott ħażin nistgħu norbtuh mal-mod kif il-pagamenti u l-kumpens isiru għal dawk il qegħdin jaħdmu fis-suq finanzjarju. Kellna diskussjoni sħiħa dwar jekk l-intermedjaturi għandhom xi tħallsu ehm, u jingħataw commission mill-fornituri tagħhom għax imbagħad f'dak il-każ ikollok noqqas ta' trasparenza għal persuna li qiegħda tixtri għax il-persuna li qed tixtri l-konsumatur irid ikollu fiduċja fil-financial advisor tiegħu. F'ħafna pajjiżi nafu li hemm pjanijiet sabiex jaċċertaw il-commissions bejn il-financial advisors, l-agenti u il-fornituri ma jibqaw hemmhekk sabiex l-intermedjarju tassew ikun indipendenti. Allura f'sistema bħal dan, sistema ta' premju jista' jkollha effett fl-aħħar mill-aħħar fuq il-konsumatur. Ovvijament hija mistoqsija wkoll dwar il-wol tal-financial advisors u jista' jagħti inċentivi illi um, iwaslu għal distorzjoni ta' suq ġust fis-settur finanzjarju. Dana u koll il-mod kif jinataw il-pariri l-investituri u dan ħajkun eh, ħanku n nifoka fuq u eh, pala ezma, grazzi ħafna. Fisem l-essendi Leonardo Dominici. Grazzi. Il-problema illi waslet għal twaqif ta' dawn l-autoritajiet huwa l-evalwazzjoni ta' riskju sistemiku. Inti għamilt referenza għal suq ta' securities din il dan il-komitat qed jeżamina regolament propju eh, illi qed jevalwa dawn eh, il-MIR. Il-problema hija kif se jkollna possibilità li naċċeddu l-informazzjoni biex inkunu nistaw niksbu trasparenza u nevalwaw ir-riski ta' dan is-suq inti taħseb li li enormi regoli bħalissa huma xirqa u li għandkom biżejt strumenti biex tagħmlu dawn l-evalwazzjonijiet, kif tista' inti tagħti lill-eżma l-awtorità u l-prestiġu eh, illi huwa neċessarju biex ikollok eh, informazzjoni l-informazzjoni li għandek bżonn. I think indeed that the Iva, Naħseb li nuqqas ta' trasparenza fis-suq ta' l-ODC kif minn problemi ta' din il krizi finanzjarja, per eżempju default swaps. Jekk inħarsu lejn il-kontijiet. Ta' meta il-ħakna il krizi tal- il-qoċċata ta' krizi finanzjarja fl-2008 sa' naraw li wieħed kellu jaqta' jiprofa jaqta' l-exposure, l amont exposure ta' dawn il-default swaps madwar id-dinja, x'ma kienx hemm monitorat ta' dawn it-tip ta' sogru. U kellhom jikkalkulaw fuq biċċa karta ta' x'kienet fil-fatt kemm konna sposti għal dawn id-default swaps. Ikun aħjar kiku għall-analiżi ta' riskju sistemiku biex wieħed ikollu eh, monitora ta' dan is-suq. Dan għajwassal għal iktar informazzjoni u iktar opinjonijiet fuq dawn it-tip ta' riski. Għalhekk dan jgħin biex anke nsibu dan it-tip ta' riskju sistemiku. ma kienx hemm monitoraġġ tajjeb sal-2000 sal-2008 ta' dawn id-defaults ma kien hemm monitoraġġ tajjeb xejn. Issa għandek is-suq li miexi lejn Central Clearing u Central Settlement u Nittamaw li ħajkunem il-maġġor parti tas suq li jirnexxilu jagħmel dan, però hija inevitabbli li parti żgħira tas suq mhux se jkun hemmhekk, mhux se jidħol hemmhekk. Però rridu naċċertaw li l-akbar parti tas suq tkun ikklirjata u naċċertaw li kif qed qabel fuq l-arfin esperta hawnhekk irid ikollna mudell illi huwa bbażat fuq l-arfin espert ta' eżma innifisa irid ikollna n-nies adattati fuq dan il-livell. Irid ikollna però wkoll in-nies illi jkunu involuti fis-supervizjoni ġurnata b'ġurnata ta' dawn is-swieq. Grazzi ħafna u fisem l-għalda issa Oli Schmidt. Grazzi, Signor President, nishtiq nibda b'kumment ġenerali li m'għandek xafejt ta' fuq u jiena naħseb li hija sew ħasra il illum qegħdin niltaqgħu biss ma' tliet irġiel naħseb kien tkun ħaġa sabiħa kieku kellna imqar mara waħda hawnhekk, però mhux qed nippretendi li inti tikkummenta fuq dan. Sur Maġuri, il-kompetenzi tajbin ukoll, Silvi. Inti semmejt il-prodotti dannużi. U mill-li nista' nifhem inti kont ukoll ħerqan li jkun hemm ċertu possibilità ta' proibizzjoni ta' prodotti. Nafu li hemm ċertu direttivi surbuma pereżempju sama l-kwasmaroni fil-short selling. Nixtieq insejqik, inti wieħed minn li tħobb tipprojbixxi l-affarijiet, hekk taħseb illi huwa il-mod kif wieħed jista' jsib it-tarf tas-suq li iwaqqaf il-prodotti milli jidħlu, forsi tista' telabora daqsxejn għaliex milli nista' nifhem anke fl-Olanda sar ħafna dan u lest li tagħmlu dan anki hawnhekk eh, għall-Istati Membri fl-Unjoni Ewropea. Le, la jiena mara u laqqas jiena wieħed minn daw li waqfu l-prodotti milli jidħlu. li xtaqt najt kien illi dawn il-prodotti li għedin natu l-konsumaturi l-ewwel net. Iżu nżommu f'moħna l-konsumaturi iħobbu il-kollom l-għazla. Ġifiri ma tinti ħatwaqqaf prodott mill-li jitħol dana irrid ikun hemm raġuni għalija, trid tkun raġuni straordinarja għax inti trid li s-suq ikun eh, innovattiv u li jkun hemm l-għażla. Però jiena rajt eżempji anke f'pajjiżi fejn kien hemm individwi attivi fis-suq finanzjarji li kienu qegħdin jiffokaw fuq tħul li ġeneraw it-tħul mingħajr ma jagħtu każ l-għaniet il-bżonn u xiridu il-konsumaturi. Aħna kellna każijiet fejn ma tajniex pereżempju liċenzja li xi ħadd fis-suq finanzjarju tal-pjan tagħhom għan-negozju stajna naraw illi daw dak illi ħajħorġu bih ħajkun negattiv għas-suq finanzjarju. Mhux biss qed nitkellem fuq effetti negattivi fuq il-konsumatur imma anke effetti negattivi fuq il-fornituri l-oħra tas-suq u li wassal ukoll għal reputazzjoni ħażina tal-industrija. Fuq il- qasam ta' short selling nixtieq ngħid illi l-ewwel net l-iktar ħaġa importanti li nkunu konsistenti madwar l-Ewropa. Kell nazzjonijiet f'dan il-qasam fejn ma kinux konsistenti ma l-azzjoni li ttieħdu minnaħa tal-regolaturi nazzjonali, għalek importanti li nkunu konsistenti. Tini naħseb illi regolatur għandu jkollu setat li jintervjeni fis swieq finanzjarja kif aħna għanna setat li nintervjenu fis swieq ta' l-ekwitajiet. Da ma ix f'każijiet straordinarji biss imma kultant nintervjenu meta jkun hemm Eh, informazzjoni sbilanċata, meta ma jkunx hemm informazzjoni biżejjed għal parteċipanti tas-suq u meta nkunu waqafna eh, ninnegozjaw Din hija mhix ħaġa tiġri biss fl-Olanda imma kullum kien madwar id-dinja. U naħseb li għalhekk għandu jkun hemm dawn il-miżuri ta' emerġenza. Anke f'partit oħra tas-suq, inkluż minn <coughs> fuq id-derivattivi. Ix-short selling fih nifsu mhix xi ħaġa negattiva jwassal għal likwidità u hemm ukoll eżempji jekk inħarsu pereżempju lejn każ Enron fl-Istati Uniti, short sellers hemmhekk kienu jafu bil-problemi li kellha dik il-kumpanija. U short selling jista' jwassal għal bubbles fis swieq finanzjarju. Irrid ikun hemm dawn il-miżuri għax kultant is-swieq ma jkunux qegħdin jaħdmu tajjeb. Però dinna mhix ħaġa li tiġri uh, kuljum jew spiss u ma fajt eċċezzjonali, però f'dawk il-każijiet irid ikollok daw is-setat. Grazzi ħafna sa ngħaddu għat-tielet round tal-mistoqsijiet f'isem li pipi s sur uh, Peter Kynan. Thank you. All actors uh, need tools and I would like to hear your comments on adequacy of uh, framework and tools what you are having. And this is twofold. Firstly, uh, Jena nasab li l-ewel net li nishtiq nsaqsik xinija l-bidla fil-leġiżlazzjoni għandna bħalissa ta' dik biżjed setat li għandek bżonn sabiex tkun azzjoni u t-tieni ħagġa f'dak li għandu x'jaqsam is-supervizjoni mikro u makro. Kif taħseb illi riski sistemiċi u din supervizjoni ta' kuljum tista' timxi tfid. Ringrazzja. Grazzi ħafna Iva, bis-setat li għanna bħalissa fil-regolament, jina nixtieq ngħid li fil-fatt Naħseb li setat li jem u ma bizzejt għalissa. L-isma għandha ħafna xogħol x'tagħmel u esma issa wasal il-waqt li turi illi tista' tagħmel dan ix-xogħol. Bħala regolatur bir-riġi ġodda u regolamenti ġodda aħna rridu naraw dawn kif jaħdmu fil-prattika u rridu nifmu aħjar is-swieq kif jaħdmu. Pereżempju, jekk aħna setat sabiex nagħmlu supervizjoni ta' CRAs, Meta inti tibda bl-ewwel evalwazzjoni tal-prattiċi fuq livell ta' CRAs, hemm bżonn li jkollok biżejjed informazzjoni ġifieri meta tħares lejn is-setat li għandna f'idejna huma biżejjed però illi aħna fil-fatt nippruvaw ikollna iktar esperjenza f'dan il-kamp huwa importanti ħafna ħalibek ikun nistgħu nifhmu x'jista' jaħdem tajb biex ma jistax jaħdem tajb. Jiena naħseb illi qed inkun ċar meta ngħid li dawn is-sitat forsi mhumiex biżejjed u naħseb li importanti ħafna u kolli jkun hemm kooperazzjoni u mill-esperjenza tiegħi bħala regolatura aħna rridu nkunu espliċiti u turi li l-komplement ta' dinja speċjalment lill leġislaturi li ħajkolli bżonn iktar satazza sabiex jiena nkun nista' nagħmel supervizjoni effettiva. Issa dwar ir-riski sistemiċi kif jiena diġà għedt fil-bidu meta tkellimt, aħna ħan nitkellmu flimkien ma' Liba kif ukoll ma' l dwar ir-riski sistemiċi aħna kellna eżempju iktar kmieni fil-fatt ta' swieq tal-ODC illi aħna ma stajniex nikkontrollaw eżattament x'kien jiġi f'din il-parti tas-suq u l-esma għanda l għolu xogħol importanti ħafna illi titkellem dwar ir-riski li hemm f'partijiet partikolari tas-suq mal-kollegi li jaħdmu fis-settur bankarju u tal-assigurazzjoni għalli bekk naraw li jkollna l-appoġġ meħtieġ grazzi. Grazzi ħafna sa' Signor McCarthy. Grazzi ħafna Iva naħseb li parlament taf li adotta rapport fuq id-dark pools u l-istrumenti finanzjarji u r-reviżjoni mifit li aħna din nittolbu li jkun hemm iktar reviżjoni tal-swieq tal-equities. Inti x'tib ta' azzjoni tieħu f'dan qasam, u speċjalment minħabba li inti tajt priorità l trasparenza, inti semmejt diġà bosta drabi waqt li tkellimt. Inti ħadd tkompli segwi l-eżempju tal-Aġenziji Regolatorji Amerikani tas-CFTC u ħadd ippubblika wkoll rapport tal-laqat kollha li jsiru mar-regolaturi inkluż l għanijiet kollha ta' lobbying illi inti kollok matul dan il-laqat bessilek tagħmel hekk. Iva, dwar ir-reviżjoni tal mifit jiena nixtieq ngħid li fil-fatt wieħed bil benefiċċji tal mifit kienet li waslet għal iktar kompetizzjoni, posti ġodda fej jista' jsir il-kummerċ, iktar kummerċ awtomatikament ovvjament iktar security, jiġifieri jiena naħseb illi kien hemm tajjeb, kien hemm iktar kompetizzjoni fuq bosta livelli tal-kummerċ. Però fl istessin rajna li kien hemm effett negattiv minħabba li trasparenza naqset xi ftit jew Speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam l-iżvilupp tal-prezzijiet minħabba li prezzijiet bħalissa huma stabiliti fuq eh, livelli differenti ġifiri sa ċertu punt għandna l-beneficju ta' aktar kompetizzjoni li qed tinħoloq bejn dawn il-postijiet tal-kummerċ. Però fl-istessin hemm iktar eh, u mikser discovery tal-prezzijiet tal-OPEC speċjalment u naħseb waħda mill-alternativi li aħna jkollna mudell konsolidat fejn ikun iktar informazzjoni fuq il-prezz, fuq l-informazzjoni qabel ma jsir il-lat il-kummerċ wara. U dawn rridu kollha fidejna fl-imkien ma' revizjoni tal mifid ħallinna aħna kif nistgħu ntejbu trasparenza anke f'dan il Issa dwar il-punt li għandu x'jaqsam ma' trasparenza u rwol tal-organizzazzjonijiet li aħna nagħmlu supervizjoni tagħhom u l-influenza u l-influenza li huma għandhom fuq regolatur. regolatur Jiena nasib għadim l-affarijiet li dejjem ngħid lin-nies tiegħi fl-organizzazzjoni tagħna huwa illi jekk aħna ikonna xaħat jott n-nis li deħlin mill-bib għalli naraw kemm eżattament nis għadin jkunu attivi fuq is-suq u anke kemm il-konsumatur ikun attiv naħseb illi waċċara għal kulħadd illi aħna nagħmlu supervizjoni, aħna jkollna notifiki u jissa jkun li xi kultant l-investitur ma jkunx daqshekk organizzati bħal l-organizzazzjonijiet li aħna nikkontrollaw. Jiena naħseb illi il-regolamentazzjoni hija importanti ħafna għandu tkun priorità għal kull regolatur u aħna rridu il-kol kemm aħna niskura speċjalment ir-regolaturi li jkunu indipendenti mill- mill-aġenziji li l supervizjoni pero fl dawn jistgħu jservu ta' sors importanti ħafna ta' informazzjoni. Ġifieri aħna u nistgħu ngħidu li għandna grupp li dawk li għandhom l-isma fejn ikollhom l-opportunità sabiex jgħidu l-opinjoni tagħhom u jitkellmu mal-regolaturi, jina naħseb li din it-tip ta' influenza din it-tip ta' konsultazzjoni l-effett li din ikolla fuq is-swieq. Sebti importanti però din ħad tkun ukoll fuq eh, livell imqassar u aħna rridu naraw illi aħna rridu nkunu dipendenti wkoll mis-swieq finanzjari. Inti ma weġibx il-mistoqsija kiex ħat pubblika l-informazzjoni u la. Iva, ħan pubblikaw l-informazzjoni. Nippubblikaw litri illi jkunu ntbatu mill-parteċipanti fissu, jina qed nitkellem fuq ir-rekord tal-laqat jekk hux t tippubblika dan. Speċjalment dwar il-lobbying. Iva jiena ħan publika din informazzjoni. Grazzi ħafna. Jista' jkun illi nkunu nistgħu nsaqsu xi ftit mistoqsijiet oħra, però pruvaw nżommu mar-regoli Ġifiri, l-ewel ħanitlob il-Peter Skinner mbagħad il-Pascal sabiex titkellem mbatt naraw jekk hemm għanna ħin. Grazzi ħafna mistoqsija qasira ħafna, grazzi jekk tippermetti li, anzi tliet mistoqsijiet osra. L-ewwel nett dwar it-tfassil tal-Kunsill li kien hemm qabel. Nistgħu ngħidu illi huma fil-fatt kienu fuq l-effettività ta' dan ix-xogħol ta' regolamentazzjoni u illi dan il-kumitat kellu biss kompetenzi li jistgħu jagħtu pariri, kompetenzi konsultattivi u kien hemm ċertu problemi li waqfukom milli taħdmu kif suppostu, kif ta' kif suppost. Kif taħsbu li jintom tistot tbidlu ċertu affarijiet għalli taħdmu aħjar fil-ġejjini? U anke dwar il-credit rating agencies jinti diġà tkellim dwar il-problem li huma barbuta ma' dawn l-aġenziji. Sali ma' punt huma jistgħu jassumu responsabilità deċiżjonijiet u l-azzjonijiet li jieħdu. Inti tista' timmaġina li jkollna evalwazzjoni ta' dan it-tip u flimma perjodu ta' żmien inti taħseb li aħna nkunu nistgħu nsolvu l-problema ta' dejn statali. U t tret mistoqsija dwar l-aġenziji ta' kontroll dawn ħajkollhom id-drittijiet id-dritt sabiex huma jipprobixxu ċertu prodotti. Inti x'inhi l-esperjenza tiegħek f'dan il-qasam? U flima proporzjon taħseb illi eh, huma dawn prodotti prohibiti. Grazzi ħafna ma sibx li ħajkun jista' jwieġeb pal mistoqsijiet kollha, però suppost inti kontrollajta xejn fil-mistoqsijiet. Iva, il-traduzzjoni kienet xejn diffiċli biex fimta. Ġifieri forsi ma fimx eżattament il-mistoqsijiet kollha issa dwar ir-rating agencies Jena ma kellimtomx dwar dawn is-suġġetti, ġifieri naħseb li nista' nwiġibha fil-qosor din il-mistoqsija. U ngħid illi naħseb illi hemm ħafna esperjenzi wkoll fl-industrija tal-auditing u hemm esperjenzi simili li jistgħu jitqablu wkoll mal-esperjenzi illi hemm fil-qasam tal-Credit Rating Agencies meta aħna nħarsu li regolamenti li bħalissa huma stabiliti għas cras jiena naħseb li dawn jista' jwaslu għal supervizjoni effettiva u tajba issa dwar ir-rekomendazzjoni tajba jiena naħseb li tnaqqis ta' deficit tinja xi ħaġa fil-fatt illi għandha tkun fidejn il-gvernijiet responsabli li għandhom fil-fatt jikkontrollaw id-dejma nasibx li din ir-responsabilità tal-isma. Peter Kirchberg, grazzi ħafna jifim iva mistoqsija għammalajr malajr ħafna għandha x'taqsam dwar ix-xogħol fil-kuntest tal-Kumitat Konġunt. Kif taħseb il-Kumitat Konġunt jista' jaħdem illum il-qudiem? X'tib ta' ambizzjoni inti għandek għal dan il-Kumitat u kif taħdem inti ma' dan il-Kumitat? Iva, jiena qiegħed nistenna fil-fatt li ħajkun hemm kooperazzjoni attiva ħafna mala Jopa, mal-Iba, minħabba li aħna lkoll kemm aħna qegħdin naħdmu fuq din l-istruttura ta' mikrostrutturi li tista' tagħtina eh, motivazzjoni u raġunijiet sabiex naħdmu fl-imkien. Eżempju ċar ħafna huwa dawk li huma msejħa bl ingliż Financial Conglomerates illi joffru servizzi u dan nistgħu ngħidu illi u eżempju ċar ta' fejn aħna nistgħu naħdmu flimkien u għandna naħdmu flimkien kalla ma nistgħux nkunu regolaturi effettivi. Issa dwar min-naħa tal-konsumatur nistgħu ngħidu li hemm bosta prodotti illi hemm bżonn naraw li ċertu prodotti għandhom jkunu mħalta ma l-element ta' investimenti kalla nkella mal element bankarju ġifieri. Jekk inti tixtieq taħdem fuq dawn il-proġetti, fuq dawn il-prodotti, skużawni, jiena ħanaħdem fl-imkien ma' regolaturi l-oħrajn fil-qasam tal-bank, fil-qasam bankari, fil-qasam tal-assigurazzjoni, ħalli naraw li kuna kooperazzjoni wanka jekk ikun hemm proibizzjoni f'dawk il-każijiet ukoll trid taħdem flimkien mal l tal-assigurazzjoni mal-autorità bankarja. Ningrazzjak. Grazie ħafna l-aħħar mistoqsija Pascal Kieġbab. Grazzi ħafna jina neħu kost ħafna li għonnetti li t pen. Maħna li inti fil-fatta t-publika l-minuti tal-laqat illi ħajkun organizzati ma' rappresentanti ta' settur finanzjarju. Sigur li ħankun qed nistennew bil-rqa illi tal fil-fatt verament ikun implementat. Mistoqsija oħra dwar short selling jiena nixtieq nkun naf. Jekk inti taħsibx li bħala regolatur għandek bżejt informazzjoni ħalli bek tkun tista' timplementa id-direttiva tal dwar l-abbuż tas-suq u illi tara illi dan ma li dawk illi għandhom biktar seta fis-suq mhumiex qed jibmanipulaw b'xi mod lis-suq. Fl-Istati Uniti din tista' ssir fil-fatt li din nitkellmu fuq l-ordnijiet fis-suq. Però naħseb illi importanti wkoll illi jinkunu passi ċertu sanzjonijiet. Issa dwar livell Ewropew, inti taħseb illi għandek lodda fidejk illi jistgħu jgħinuk sabiex t-implementa il xogħol illi xtieq twettaq. Iva, grazzi ħafna jiena xtiq nirda buħra u għek namil taqbila. Mal-swieq tal-equities, f'dan is-swieq, f'dawn is-swieq, il-regolaturi għandhom is-setta sabiex fil-fatt jieħdu azzjoni kontra manipolazzjoni kontra ċertu parteċipanti fis-swieq u fil-fatt aħna dunajna li kien hemm parti illi kienet edha tipprova influenza il-prezz ta' dak istok partikolari. Ġifiri iva hemm bżonn illi kona dawn s-setat fidejna ħalli bekk aħna kun nistgħu naħdu azzjoni fil-każ ta' manipolazzjoni mhux biss fil-kuntest ta' swieq tal-equities, tista' anke swieq ġodda illi ħajkunu kontrollati wkoll. Issa dwar il-kwistjoni dwar jekk short selling kienieċ problema f'dawn il-każijiet jiena nista' ngħid illi il-provi li kellna sissa kienu tawn opinjonijiet eh, differenti aħna nistgħu naraw illi jista' jkun ċamp aktar forsi daqsxejn iktar wiesa ta' situazzjoni, però aħna l-kol kemm aħna ftehmna li xiftit minn dawn il-problemi li għandhom xieqsu mad-dejn statali ħajkunu marbuta ma' kwistjonijiet fundamentali li fil-fat huma bażati fuq il-finanzi tal-gvern, il-finanzjament tal-politika tal-gvern. Jiena qed nisma' ħafna stejjer differenti mill-erba eh, kantunieri tad-dinja, minn regolaturi differenti u naħseb illi importanti ħafna jkun stampa aktar ċarta dak li tiġi f'dawn eh, is-swieq u iżda importanti ħafna wkoll li aħna nikkontrollaw is-swieq tal-equities u nidwazzjoni fejn nistgħu jekk l-atturi jkunu daqsxejn manipulattivi Tajjeb, nirgazzjak ħafna nasib li bekk nistgħu ntemmu dan ismi, inti fil-fatt tirnexxilek tirtwieġeb fil-qosor u issa fil-fatt tirnexxina ndaħlu żewġ mistoqsijiet oħra u issa nista' ngħidlek li tista' tmur. Grazzi. And we have another hearing, so don't leave. Għanna smiħi ħarjen, ġifiri kħiġibkom u bil-end.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 Bernardino li ġi mażula kandidat tal kariga tal-President tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjonijiet u l-Pensjonijiet tax-xogħol. Jekk hawn xi nies li għadhom daħlin issa nixtieq ngħidilkom mill ewwel ħajkollna stqarrija introduttorja ta' ħames minuti u mbagħad ħajkollna sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġiba minuta għal kull mistoqsija u tliet minuti u nofs għat-tweġiba sabiex kull mistoqsija weġiba jdumu ħames minuti. Issaqsux ħafna mistoqsijiet. Jekk għandkom żewġ mistoqsijiet marbuta ma' xulxin nistgħu b'xi mod naċċettaw, ma mbagħad jekk tibdew taqsaqsu xi tliet mistoqsijiet, ikolli eh, ngħidilkom li ngħid lil sinjur ma jweġibkomx. Xtamlu wiex għax mhux sewwa. Gabriel, fidejk. <laughs> Thank you very much, Madam. Grazie ħafna, President. <coughs> Membri onorevoli tal-Komitat Ekon tal-Parlament, Signori. Għalija huwa pjaċir kbiri li nerġa' niġi din l-awla u nerġa' nkun nista' nirrispondi mistoqsijiet tagħkom u nesprimi l-opinjoni tiegħi fuq regolamenti u supervizjoni fl-Unjoni Ewropea. Aħna kollha nafu li qegħdin ngħixu Fi żminijiet li jarrappreżentaw sfida kbira. Il-kriżi poġġiet dubbi fuq l-abilità ta' supervizuri li jisolvu l-problemi fil-kas ta' kriżi. E, L-sfidi għandhom bżon ta' azzjoni u viżjoni. Jina nemmen illi it-waqif ta' dawn l-autoritajiet u autorità kbira hija opportunità kbira biex noħolqu s-supervizjoni fl-Unjoni Ewropea. Dana se jkun valur miżjud fl-istabilità finanzjarja u għal għandu l-potenzjali li iwassal benefiċċji kbar lejn l konsumaturi u anki lejn l-industrija. <clears throat> Jina naħseb illi eh, l-autorità għanda tajleb eh, teleb ċerti sfidi biex tkun tista' sir verament autorità effettiva. L-ewwel net l-indipendenza, fl-opinjoni tiegħi l-indipendenza għandha tiġi murija billi wieħed jaġixxi, billi wieħed ikun proattiv, billi wieħed ikun imparzjali, oġġettiv u jippersevera. Għandu jkun indipendenti mill-partit interessati, mill-industrija, mill- eh, indipendenti mill-Kummissjoni u indipendenti mill-membri kollha. Għal daqstant importanti li jkollna rizorsi tagħna. Però fl-istess ħin wieħed irid juża anki l-arfin u l-esperjenza tal-membri tal-istess komitat. It-tieni sfida nemmen li hija li wieħed joħloq sistema ta' governance tajba. Bżon e, Bżonn li kunem hemm struttura b'saħħitha bażata fuq prinċipi ta' trasparenza, konsultazzjoni u efficienza. Għanda bżonn tisfrutta vantaġġ mill-kumitati tal-stakeholders u flimkien mal-good governance hemm ukoll l-accountability lejn il-membri, lejn il-Kunsill u naturalment anki lejn il-Parlament Ewropew. Ejopa għandha tkun lesta illi tiddiskuti u tesprimi u tisma l-opinjonijiet tal-oħrajn ukoll fil-dinja. Se tkun netwerk ta' supervizuri għandha bżon għandha għanda eh, lan li tagħti valur miżjut lill membri tagħha u billi tagħmel billi eh, tagħmel inizjativi ta' taħriċ tista' tejjeb l-esperjenza. Jiena nixtieq niżviluppa indikaturi komuni ta' twissija bikrija biex bekk inkunu nistgħu nejnu il-konverġenza ta' supervizjoni. Però dana mhijiex verament kontinuazzjoni mill-passat, imma bidla se jkollha responsabilitajiet l-Ejopa Eh, fil-monitoraċ, fil-koordinazzjoni eh, tal stress tests eh, fuq il-soluzzjoni ta' tilwin bejn membri fuq il-protezzjoni tal-konsumaturi. Barra minnek, l-Ejopa għanda taħdem fl-imkien ma' l-autoritajiet l-oħra bil-Kumitat Ġenerali u għanda tikkontribwixxi għall evaluazzjoni ġenerali tal-riski lejn il-Bord Sistemiku Ġenerali biex taqdi dawn l-aniet, l jow għandu jkolla l-arfin, l-esperienza u anki t-mexija. Dawn huma xuħut mill-kwalitajiet illi jina mill-ment nistanati l-Ejopa. U fil-karriera tiegħi fil-supervizjoni kemm fil pensjonijiet jina bnejt kultura ta' dialogu kif ukoll impenn biex niprovdi progress u evoluzzjoni. Jiena nemmen li għandi il-vizjoni li jemżon biex inkun president tal-Ejopa, jiena responsabli, eh, motivat u fl-istess ħin indipendenti. Jiena nemmen fil-proġett Ewropew. U fl-aħħar jiena entuzjast fil fuq il-xol tiegħi fuq u dan huwa l-uniku mod li nista' inaqdi dmiri. L-istruzzjonijiet huma entuzjasti, però huma importanti, però huma n-nies li verament eh, se jmexxuhom eh, eh, l-istruzzjonijiet. U nittama li bla poċta ta'kom jena l-Ejopa se nagħmilha avventura ta' suċċess. Jena l-estawna jkun istenna il-mistoqsijiet tijak. Grazzi tajt il-President naddu għall-ewwel round ta' mistoqsijiet u fisem li pipi Jean-Paul Gozes. Grazzi, President. Lodwa tajba li sur Bernardino. L-istess mistoqsija li għamilt uh, eh, ftitilu u se mela anki għattilet kandidat President. Inti għattil il-persuni il, persuni huma importanti, li n huma importanti. Pero aħna imħazbin fuq il-kondizjonijiet illi saru dawn in-ħatrit. Aħna ħafna minna jiddubitaw jekk il-prezidenti kandidati u se jkollhom e, eh, rida biex twetta il-rol ta'kom. Sur Bernardino, inti kif se tamela din il-konversjoni kulturali biex taddija mill-funzjoni tal-lum għal-funzjoni ta' da? Grazzi, jiena l-mistoqsija tijak naturalment jiena femta u, u jiena verament onorat illi, eh, illi ġejt mażul mill- kollegi tiegħi biex inkun president. Jiena għandi l-esperjenza u għandi l-anzjanità u nista immexxi l-kollegi u dana għamiltu fil-xogħol preċedenti fis-sejops u kont parti minn Solvency 2 jiena qed immexxi diskussjoniet fil kursil fil kustjoniet ta' Solvency 2 u jiena ħdimt ma' ma l-kollegi tijaj, ma, ma l-autoritajiet differenti ta' supervizjoni. Għal stantina naħseb li għandi l-autorità u anki l-arfin tal-kollegi tijaj. Naturalment jina nifhem perfettament. U naqbel miegħek meta tajt li dan se jkun proċess ġdid. Dana aħna manku, nkun, se nkunu bħal maġara ġara fil-passat bit-tentativi li nirbħu l-kunsens. Eh, ikun xikun eh, eh, tkun xi tkun l-ispiża, sa aħna se nimxu bil-prinċipju tal-aħjar prassi u naturalment fil-limiti tal-regolament. Il-President għandu bżonn li kollu il-kelma tiegħu, il vizjoni tiegħu. Jena ma nkollix vot fil-bord ta' supervizuri, però jina se jkolli l-opinjoni tijaj, jina se il-President għandu bżon jkollu l-opinjoni tijaj, U jina nemmen li l-opinjoni tijaj eh, u ma rispettati mill-kollegi eh, tijaj. Meta wieħed ħaris li l-karriera eh, passata tijaj. Jina nemmen illi biex l europa tkun storja ta' suċess għanna bżon illi għanna bżon ta' xaħat li ikun jista' jitkellem l-istess lingwa ta' supervizuri, li jista' jifem il differenzi pero fl-istess ħin li jkollu viżjoni ċara lejn il-futuru lejn il-progress. U jena nemmen li dana dawn il-karatteristiċi huma karatteristiċi tiegħi. U għal daqstant naħseb li għandi il-kondizjonijiet biex eh, inwetta dan il-xogħol. and the second question on behalf of the S&D group. Issa t-tini mistoqsija fisem il-grupp SND Peter Skinner. Grazzi, President. Sur Bernardino bħala President, naturalment inti ħatkun jekk inti taddi dan ismiħ, se tkun e, politiku. Inti diġa għat li ħatuża l-aħjar prassi, dan hija il-vizjoni tiegħek, l-aħjar prassi, dan kif ħatamlu? fil-kontest tal-Kumitat Konġunt, li bħalissa eh, hija kaxxa vojta mingħajr svilupp bħalissa. Inti eh, dina tara bħala eh, vojt ambizjuż mit-tret autoritajiet biex nkunu nistgħu ikun hemm koerenza u konverġenza bejn il-prassi nazzjonali. Grazzi Peter għal mistoqsija li għamilt li jena naħseb il komitat Konġunt U parti importanti eh, mis-sistema Ewropea tal-supervizjoni finanzjarja. Jena naħseb li hemm bżonn nibnu pass pass dan il-proċess ta' kollaborazzjoni. Aħna għanna xi esperjenza mill-passat. Jekk inti eh, istaqsini jekk il-passatu biex referenza tajba biex naħdmu fl-imkien, nistanajt li fċerti kazi, iva fċerti kazi le. Naturalment rridu intejbuha dan approċ. Jina naħseb per regolamenti għati loqsma l-iktar xirqa fejn it-tlet autoritajiet hemm bżonn li jaħdmu fl-imkien. Jena naħseb li aħna verament se nimpenjaw roħna eh, se nimpenjaw risorsi fuq dawn il-qosma, fuq il-konglomerati finanzjari, fuq il-protezzjoni tal-konsumaturi, per eżempju, din hija ħaġa li rridu nibnu fl-imkien. Hemm wis oqsma illi fihom man memx mandux ikun hemm lok għal risposti differenti. Irridu naħdmu fl-imkien naturalment. U jiena se nkun leħen fil-Kumitat Konġunt, naturalment il-leħen il e, tal assikurazzjoni tal-pensjonijiet bl-speċifiċjali tagħha Però eh, eh, li rridu naħdmu fl-imkien u li rridu ntejbu l-kooperazzjoni. Naturalment, però li xogħol il-ħidma fil-Kumitat Konġunt ma jfissirx li se jkollna soluzzjonijiet eh, uniċi għal problemi differenti u dan huwa l-valur mizjut li jista' jkollna. Jena nemmen li l-assikurazzjonijiet u l-pensjonijiet, supervizjoni u l u regolamentazzjoni tal-pensjonijiet u tal-assikurazzjoni jistaw jaħdmu fl-imkien. Aħna m'għandniex biss l-adozzjoni ta' soluzzjonijiet, hemm ħafna affarijiet tajbin illi jeżistu, rridu nitalmu minn xulxin f'dan il-Kumitat Kunġint. Dan huwa l-ispiritu eh, li nippruvaw nimxu l-qudiem, nibnu l-progress, però fl-istess ħin eh, li nirrispettaw differenzi fejn jeżistu. Thank you very much. Uh, and now on behalf... Grazie. It's Ollie Schmidt. Issa fisem l-alde Olli Schmidt. Grazzi, President. Jena nishti nelabora fuq l-istess suġġett ta' Peter Skinner, għax inti taf din hija essenzjali. E, inti taf li l-grupp tagħna tal-alde aħna nixtiequ aħna xtaqna li jkun hemm awtorità waħda fil-fatt. Aħna maħniex ngħidu illi il-missjoni li inti qed tipprova twettaq fil-futur m'għandix teżisti, imma aħna naħsbu illi anki fil-Komitat Konġunt tistaw taħdmu, anki jekk intkom tistaw taħdmu fl-imkien, pero problemi se mux se jonqsu. Inti nixtieq nistaqsik, jekk inti se tiħu se tipprova tiħu passi biex tintegra tlet autoritajiet u jekk dina tistax tkun ambizjoni għalik bħala president tal-Ejopa. Grazzi, Sur Schmidt. Eh, naturalment jina naf li l-pozizjoni tijak. Eh, li jinti għandek pozizjoni entuzjasta fuq dan is suġġett Jena nasib li dak li għanna u dimna unnek u approċ pass pass. U probabilment f'dan il-moment dinja eh, il soluzzjoni unika u l-aħjar soluzzjoni li konna din il separazzjoni fit tlet autoritajiet. Jena naħseb li fil-futur sentejn tles oħra, naturalment e, e, regolamenti prevedi u koll din l-analizi sir fil-futur. E, għax dan l-swiq mxin lejn dan u koll. Jina nemmen li hemm oqsma li fihom iridu hemm bżonn li naħdmu flimkien u rridu nagħtu soluzzjonijiet u risposti uniċi. Però ma nix ikonna approċ kifat lil Peter one size fits all, illi fil-fat se jkun ħażin. Dana ma jfissirx però li ma nistawx naħdmu fl-imkien u nitalmu minn xurxin. Jena nista' nwedek, però, illi jena se naħdem fl-imkien mal-kollegi biex noħloq impenn qawwi fl-imkien biex inkunu nistgħu nanalizzaw l-aspetti differenti fejn qed jiżviluppaw eh, riski orizzontali m'għandniex mandiċ ikun hemm possibilità ta' trasferimenti ta' riski bejn setturi mingħajr ma wieħed ikollu l-possibilità li wieħed iħares lehom minn eh, punto di vista unifikat. U din hija ħaġa importanti, jiena se nkun trasparenti kompletament miegħek. Waħda mill-tħassib eh, tiegħi li konna awtorità unifikata hija eh, il-fatt li bħassoltu bħalma jiġri dejjem u dan rajnieħ aħna f'pajjiżi oħrajn, il-banek għadha b'ċerti raġunijiet tajba illi E, il-banek huma dejjem l-aqwa priorità u f'sitwazzjoni e, illi aħna qegħdin fiha e, f-situazzjoni tal-2013 fil-fondi tal-pensjonijiet li diġa qegħdin u d-dimna rridi konna persuni responsabli u għanna jkunna prioritajiet f'dan il-kas kiku kena autorita integrata ta' supervizjoni eh, ma jkollox bizzejiet priorita fuq il-qasam tiegħi. E, jiena mm, ek essasini eh, eh, ek jiena nixtieq naħdem waħdi nista' ngħidlek le. Imma jekk issasini jekk il-konglomerati finanzjari jekk l-industrija jiex żviluppata dawn l-affarijiet kollha għandhom jiġu meqjusa u sviluppati fil-futur. Grazie ħafna sa' fissem il-ħodor. Sven Gigold, grazie. L-għonet ġeġ kommenti fuq il-komment ta' introduzzjoni tijak. Inti semmejt l-autoritajiet ta' supervizjoni bħala klienti, inti semmejtum klienti U inti eh, l istituzzjoni semmejta bħala netwerk ta' supervizjonijiet. Jien ħoss li dawn iż-żewġ termini mumiex qed jintegraw jinkludu l-ispiritu tal-istituzzjoni ġdida. Din hija istituzzjoni Ewropea mhijiex netwerk ta' supervizuri u mhumiex il-membri li huma supervizuri li huma klijenti tiegħek. U għal pubbliku Ewropew, iċ-ċittadini Ewropej, il-Parlament Ewropej u inti wkoll accountable respons għandek responsabilità lejn il-Parlament lejna. U din hija kwistjoni importanti ħafna fl-opinjoni tiegħi. Issa l-mistoqsija tiegħi hija kif ħatuża s-setat tiegħek biex taħdem lejn regolamentazzjoni iktar qawwija għall istituzzjonijiet sistemiċi finanzjarji fis-settur tal-assikurazzjoni. Għal daqstant liema pisijiet addizjonali jew sforzi ta' eh, regolamentazzjoni jew obbligi eh, se tintroduċi f'dan is-settur f'dawn l-istituzzjonijiet fl-Ewropa meta wieħed jikkonsidra li eh, falliment potenzjali se jkun pis kbir fuq iċ-ċittadin Ewropew. Grazzi, Sur Gigold. Kumment fuq ir-referenza tiegħek għal eh, kommenti ta' prezentazzjoni tiegħi jiena verament eh, nħoss li l-Ejopa u anke autoritajiet l-oħra ta' supervizjoni u ma' netwerk ta' supervizjoni. E, e, u għaparti mi regolament dan, naturalment, aħna rridu naħdmu lejn e, l-interess komuni tal-euro, tal-Europa, però l-azzjonijiet għandhom jihdu għandhom jittihdu mis supervizuri nazjonali, meta jenna jt l europa jistajġib valur lejn il-membri u għadan il sens Naturalment, waħda mis-settat tal-Jopa, per eżempju, ħatkun illi tistħarreċ eh, fuq eh, ksur futur tal-liġi Ewropea. Naturalment, però jekk inti tista dan tamlu minn qabel, biex eh, ikollok kuntatti mal autoritajiet ta' supervizjoni biex wieħed ikun jista' jagħmel prevenzjoni ta' Eh, eh, taksur futur tal-Unjoni Ewropea, dan huwa proġett tajjeb, jien naħseb li rridu naħdmu flimkien mal-membri u mhux kontra il-membri. Dan mhuwiex eh, l-ispirtu tar-regolament għall-inqas din hija l-opinjoni tiegħi. Naturalment, waħda mill-oqsma importanti kif insemmejt huwa kif aħna sen se naffaċċaw il-riskju sistemiku u kif taf hemm dibattitu kbir fuq il-riskju sistemiku l-assikurazzjoni. Dan huwa eh, dibattitu li għadu għaddej. Ħaġa żgura hija li r-riskju sistemiku fl-assikurazzjoni huwa differenti mir riskju sistemiku fil-banek għax propju natura tal- uh, tal-industrija tal-assikurazzjoni hija differenti. Dan ma jfissirx naturalment li jiena ma nemmenx li eh, l-assikurazzjonijiet u l-pensjonijiet eh, ukoll ma jistgħux ma jkollhomx, ma jistgħux ikollhom ma jistgħux ma jkollhomx problemi fis-suq, naturalment jistgħu eh, jista' jkollhom eh, riżultat ta' riski sistemiċi minnaħa tal-banek inti taf illi eh, il-fondi ta' assikurazzjoni u tal-pensjonijiet eh, huma huma kbar u hemm riflessi kbar minnaħa tal-assi tal-banek aħna se naħdmu fl-imkien mal-SRB fil-futur biex nidentifikaw indikaturi fuq kif nistaw nidentifikaw riskju sistemiku anki fl-assikurazzjoni li se jkun differenti minn dak tal-banek. Xinu ma l-odda eh, li għanna? Jiena l-għonet lodot. E, naturalment jina nemmen fis supervizjoni u tkun ħaġa stramba kieku jina ma konċ, e, eh, ma kellix din il- fiduċa kbira fil-supervizjoni. Però għandha tkun supervizjoni bazata fuq riski naturalment dawn l-istituzzjonijiet enormi, gbar, Eh, li jistaw joħolqu problemi kbar jekk kifallu, għandhom jattiraw iktar supervizjoni, iktar supervizjoni intruziva, għandhom jattiraw iktar informazzjoni. Mem lebda, ma, ma jistax eżisti supervizjoni minar l-informazzjoni. U dinja waħda mill-iktar affarijiet importanti li regolamentazzjoni se ġibilna. Però eh, anki il fat li aħna ollejna eħtiġijiet eh, ta' kapital hija eh, e, diġà soluzzjoni, risposta għal dawn il-problemi sistemiċi. Il-gruppi li għandhom iktar riski sej attiraw iktar kapital automatikament. Eh, ħaġa li nħossi li importanti meta wieħed ikkonsidera din il-kwistjoni tal-riskju sistemiku hija li nħarsu lejn l-effett kumulativ. Ma rridux fl-opinjoni tiegħi aħna impoġġu ħtiġijiet fuq ħtiġijiet mingħajr ma nħarsu lejn l-effett kumulativ li se jkollna fl-aħħar mill-aħħar. U jiena nemmen illi ġab bis-solvency 2 qed eh, namlu pass kbir lejn eh, il-ħolqien ta' gruppi ta' assikurazzjoni li kollom eh, ħtiġijiet ta' kapitali li jkunu xirqa għal riski illi qed jaffaċaw. Issa, Vicky Ford fissem il-grupp liħor. Jena nishtiq nsaqsik fuq il-pensjonijiet. Il-ġemal ħadha l-komitat ivvota fuq rapport dwar pensjonijiet u aħna għedna li pensjonijiet U ma kustaniet li jaqaw taħt il-kompetenza esklusiva tal-Istati membri, pero fl-istess rapport rejna u koll ħtieġa li l-Istati membri li l-implementaw l leġizazzjoni Ewropea esistenti u jtejbu il-funzjoni tas-suq intern dak għandu xaqsam mal-portability tal-pensjoni minn pajjiż għal ieħor fuq id-direttiva. Jista' jkun li dan ma jiġix implementat fuq livell ta' bażi ugwali f'ċertu pass pajizi u fil leġizlazzjoni miftuħa inti bħala President ta' Ejopa ħajkollok is-seta li t-deċidi dwar l-awtoritajiet tal-Istati Membri jekk il-leġiżlazzjoni ma tiġix implementata b'mod tajjeb fl-Istati Membri. Għalhekk inti dan ir-rwol tiegħek kiku kif taraħ u lest illi taffronta l-ewwel każ? Thank you, Mrs. Ford. Grazie, Signora Ford. Il-pensjonijiet huma qasam ta' importanza kbira ħafna drabi l-pensjonijiet. Ninsewam daqxejn għaliex għanna tendenza li nifokaw fuq l-assikurazzjoni ma l-pensjoniet huma importanti jina ħdimt fuq ir-regolamenti tal-pensjoni tal-ħafna snin u dan huwa suġġett tal-qalbi ħafna nifhem illi jeżisti prinċipju ta' sussidjarjetà fuq din il-kwistjoni tal-pensjonijiet u ovvjament direttiva tal-EP hija direttiva tal-armonizzazzjoni minima l-implementazzjoni ovvjament tista' tvarja minn pajjiż għal ieħor. Kif qatt inti Ewropa jkollha seta li tagħmel analiżi u tieħu deċiżjoni fuq l-implementazzjoni. Għalhekk naħseb li huwa kruċjali minnaħa li kollok nis illi jifmu dan is-suġġett tal-pensjonijiet illi huwa differenti mill-settur bankarju dak tal-assikurazzjoni għandu l-ispeċifitajiet tiegħu ir-riski partikolari tiegħu u għalhekk naħseb illi tkun sitwazzjoni Inkun f'sitwazzjoni tajba ħafna li nanalizza dawn il-każijiet għaxin għandi ħafna esperjenza dwar ir-regolamenti Ewropej kolf f'dak li għandu x'jaqsam mal-pensjonijiet. Nixenu l-opportunità u koll biex nitkellem daqxejn dwar il-vizjoni tiegħi għal futur ta' pensjonijiet. Nasab il-koll nirrikonoxxu l il-ġurnata l-importanza ta' pensjonijiet għat-tieni u t-tielet pilastru fis-swieq tagħna u Din hija mistoqsija kwistjoni fuq solvency tnejn u l-pensjonijiet. Din hija kwistjoni taħraq. Naf li qed inkun trasparenti kompletament u mhix ħaġa li forsi jaqbel kulħadd magħha, però naħseb illi jeżistu lokal titjib fir-regolament tal pensjonijiet fl-Ewropa. Naħseb illi hemm oqsma bħalma huma l-governanza tal-pjanijiet tal-pensjonijiet ir wol tal-impjegati fil-pjan tal-pensjonijiet naħseb illi l-oqsma tagħna jirrelataw ukoll ma' regolamenti tal-pensjonijiet u s-sikurtà tagħhom li jistgħu jitjibu nittama li nkun nista' nagħti kontribut. Dana fidejkom fidejn il-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill, però nittama li nkun nista' nejn u nagħtu kontributi f'dawn l-osma fil-futur. Grazzi ħafna issa fissem li PP issu Nitras. E, ja byłem trzeci, ale, ale jestem drugi. Bardzo... Jena kellem kun it-tielet wieħed suppost li nitkellem, imma sa nkun it-tieni. Jena qed nħu pjaċiri li qed niltaqa' miegħek hawnhekk bħala kandidat għal din il-kariga li xider li kwalitajiet u l-esperjenza tiegħek jiggarantixxu il-kompetenza tiegħek u din hija ħaġa importanti ħafna. Inti tkellim dwar koordinazzjoni tan-network tal-aġenziji lokali għalli xumma u koll ħajkollhom is-sitat individwali tagħhom għalli kiena nixtieq insaqsik. Sa kemm sa fejn inti lest u kemm tara il-potenzjal għal l-disabilizzazzjoni tas-swieq lokali, speċjalment meta tqis is-sistema preżenti. Għal Polonja qed nitkellem mod partikolari issa jeżisti bizza illi l-awtoritajiet supervizori jafu jisibur wieħom li eh, eh, sibu għaf situazzjoni fi għadin jiddistabilizzaw is-swieq lokali u għalhekk l-importanza ta' supervizjoni Ewropea hija kbira għalhekk nixtieq instaqsik jekk taħsibx li inti kapaċi li tindirizza dan il-punt. Kessa ħafna Sunni Tras. Naħseb li r wol tal-Ewropa, tal-Leopa hawnhekk huwa rwol ta' koordinazzjoni u ta' azzjoni dan huwa rwol kruċjali. Da ma nasibx li għandu joħloq problemi għas supervizorji lokali, nasib li għandu distinzjoni ċara bejn il-responsabiltajiet, il-supervizjoni ta' kull-jum, ħatibqa jibqaw jgħamlu supervizori, supervizuri lokali. Però ovvjament aħna nkunu qegħdin nimmonitoraw jekk dik l-implementazzjoni qed issir kif suppost u dan huwa l-valur miżjut li għandna f'dan il-proġess. Speċjalment meta mqabbal mal-kumitati li m'għandhomx din is-seta. Fuq ir-rekwiżiti ta' kapital ġodda li għandhom jiġu implementati fis-settur tal-assigurazzjoni naħseb l-importanti. Ikolna tlet affarijiet bħalissa. Nasib importanti li jkollna approċ bilanċjat fuq il li kalibrar biex ikun approċ prudenti u naħseb ukoll li tini net li ikollna ir-reevalwazzjoni ta' komplessità. Importanti ħafna għal pajjiżi żgħar ukoll ta' daqs medju dan. Da kollu ma jfissirx li konna żewġ sistemi, ħajkonna sistema waħda, imma sempliċi bizzejet u għandha l-possibilità bizzejet li tuża il simplifikazzjoni U illi l possibilta għal kumpaniji żgħar ta' daqs medju biex ikomplu jinnegozjaw u jkomplu jaħdmu. U jiena dinja kwistjoni li Eh, għandi pozizjoni soda fuqa. Issa, ħagġoħra importanti li jkollna perjodu ta' tranzizjoni. Għax dina ħajjen l-pajizi zzar u kumpaniji żgħar u ħajjen ukoll l-supervizuri individwali fil-pajizi differenti kollok perjodu ta' tranzizjoni biex timplementa il-sistema ta' solvenza mingħajr it-taqlib kollu li semmejt inti. Nasab li Ewropa ħajkolla rwol kbir hawnhekk, pereżempju naħseb li għandu jkollna affas komuni u konsistenti għal pensjonijiet fl-Ewropa u fil-futur dan ħajurina u jtina raġun. Per eżempju, fil-sistem, fil-qasam ta' sistema finanzjarja li tkollna l-ewwel qafas Ewropew għas supervizjoni regolamenti u direttivi Ewropej u maħħaġa, pero l-implementazzjoni fil-prattika u maħħaġa oħra u l-valur miżjut li jkollna f'affas komuni għas supervizjoni ħajkun kbir ħafna fil-futur. Grazzi issa fissem l-essendi signora Ferreira. Grazzi ħafna tal-li tinsab hunek illum. Huwa għata piċi kbira li jina li qiegħed hawnhekk. Issa, mistoqsija tiegħi din. Din opportunità kbira biex ninfluenzaw is-settur fil-futur. Il-qasam tal-assikurazzjoni għaddej minn ħafna tensjoni minħabba bidli strutturali popolazzjoni li qiegħda tixxieħ, però hemm ukoll numru ta' persuni individwi li qegħdin jipproteġu l-interessi nazzjonali f'industrija illi hija um, waħda riskjuża fejn kulħadd ifittex li jagħmel profitt. Nixtieq nkun naf x'importanza tagħti inti għad-difiża ta' dritt tal-konsumatur? X'inhu ma' kundizzjonijiet illi inti ħadd applika jew għandhom jiġu applikati biex danna jsir għandna l-budget pereżempju x'se nagħmlu. Grazzi ħafna Sinjura Ferreira. Naħseb illi għandek raġun. Ovvjament, il-persuna li ħajkollu din il-kariga ħaj jaffettwa ħafna il-futur tal-awtoritajiet. Din hija kariga li għandha tmur għand nies li għandhom opinjonijiet, li għandhom viżjonijiet u ambizzjoni. Kiku dana ma kienx jottalija ma konċ naplika. Kont nibqa' f'pajjiżi U ma kontx napplika xi ħaġa ta' din l-importanza. Però jiena naħseb illi kapaċi immexxi dan il-proġett. Inti semmejt qasam fejn hemm interessi diversi u interessi nazzjonali. Jiena dedikajt il-karriera kollha tiegħi għall-interess pubbliku ili naħdem fi ili naħdem 21 sena fil-qasam tal supervizjoni tal-pensjoniet u tal-assikurazzjoni ġifiri naf xi ġifiri u xi jfisser illi tiddefendi l-interess pubbliku din hija ħaġa li jiena ħa inkompli nagħmilha f'xogħli. Il-ħarsin ta' konsumatur huwa l-qalbi ħafna u jiena kuntenti li l-Parlament huwa jista' jagħti dan il- l-angolu ta' protezzjoni ta' konsumatur mal-regolament, nafu x'inhu l-prinċipju ta' ta' nafu kemm sfida, però nafu li hemm affarijiet li u nagħmlu affarijiet li minn tajbu fuq livell Ewropew. Naħseb illi għandna nuqqas ta' protezzjoni ta' konsumatur anke fil-qasam ta' assikurazzjoni u tal- pensjonijiet nistgħu naħdumu jitfit ma' intermedjarji fuq prassi ehm, tal-industrija. Nasab nistgħu nagħmlu affarijiet biex ikollna laqwa prassi wkoll fl-qasam ta' disclosure u naħseb li din hija xi ħaġa li rridu ehm, nibdlu l-attitudni nisana li kellna fuqha eh, fil-passat. In-nies għandhom ikollhom aċċess għal l-informazzjoni kollha, però rajna wkoll li anki informazzjoni żejda tista' toqtol il-konsumatur. Idu naħdmu illi kunem disclosure relevanti, komparabli u jiffoka fuq il-punti importanti tal-kontrat, il-kondizjonijiet, eh, il-prezzijiet, il-riski u naħseb li irridu naħdmu f'dan il-qasam sabiex intejbu il-protezzjoni tal-konsumatur. Fuq kondizjonijiet nasab l budget huwa importanti ħafna. U nittama li l-autoritajiet tal-budget ħajżdiet skont l-ambizzjoni tal-proġett Dan ovvjament irid ikun approċċ pass pass. Irridu nħarsu wkoll lejn il-linji tal-budget. Ikun hemm nies li jkollhom problema fil-li ħalsu il-kita 60% fil-snin li ġejjin. Ġifidin ħagġu nħarsu l-għeri tukonna budget tajjeb biex ikonna nis tajba, għax n-nis jistaw jamlu id-differenza. Grazzi issa fissem l-għalde Wolf Klint. Aħna nixtiequ li konna sewa din li jaħdem tajjeb fl-Unjoni Ewropea fis-setturi kollha anke servizzi finanzjari nafu li dak għandu xieqsam l assikurazzjoni u r-reġimi ta' pensjoni għadna il-bot minn min, min mira tagħna. Għanna Imbagħad jekk nħarsu lejn l-Amerika u nqablu mal unjoni Ewropea naraw differenza kbira, sa inti tara rwol għalik biex tipprova teleb dawn id-differenzi u tassigura illi kumpaniji ta' assigurazzjoni Ewropej kollhom aċċess għas-suq ta' l-Istati Uniti jkun hemm kol kundizzjonijiet ġusti grazzi ħafna sur Clint, mistoqsija tajba ħafna. Minix ħanajdlek, Iva ovvjament dina ħaġa li ħanirranġa mill-ewwel. Għanna ħafna snin ta' diskussjonijiet mal-Amerikani fuq il-kondizzjonijiet tas-suq tagħhom. Pero għanna opportunità kbira bħalissa biex intejbu is situazzjoni B'solvenzitu u il-proċess ta' ekwivalenza għanna opportunità li namlu pressjoni fuq il-ħbib taħna Amerikani u jiena nintrabat un wijat li nagħmel l-almu tiegħi biex konna dialogu tajjeb magħhom sabiex intejbu s-sitwazzjoni naħseb dak li nistgħu nagħmlu li jkollna titjib f'termini ta' konverġenza tas sistema kollha kemm Da ma jfissirx illi ħambija u solvency tnejn lill-Amerikani huma mhux se jixtruha. Żgur. Pero naħseb li teżisti l-possibilità illi nitkellmu magħhom illi nħarsu lejn loqsma differenti tas sistema regolatorja, l-kapital, il-governanza, loqsma l-oħrajn kollha. U nitjibu, ntejbu per eżempju s-supervizjoni fi grupp impossibbli għanna l-ekwivalenza mal-Istati Uniti minnaj ma jkollna supervizjoni tal-gruppi. U din hija ħaġa li rridu nieħdu pożizzjoni soda fuq għajdu nkunu ċari. Jina prova meċċija din il-ħagġa, prova nkun ċar, trasparenti u soċ kem nista' nkun flimkien mal-kollegi tiegħi u naħseb li din hija opportunità. Aħna qegħdin ir-res u l-pajjiżi oħra madwar id-dinja l din il-konverġenza ta' supervizjoni finanzjarja. U iva naħseb dan huwa ċans ukoll biex naħdmu flimkien mal-Amerikani. Grazzi ħanaddu issa għattilet round u fissem li PP Gay Mitchell. Grazzi, President. Nishtiq iż-żewġ mistoqsijiet, mistoqsijiet. L-ewwel segwet għal dak li saqsa Sir Clins. Fuq il-bażi gwali għal kulħadd u il-protezzjoni għal konsumatur f'ċertu pajjiżi u anke ftijaj kellna subija soċjali illi ħarġet baffariet tajba, pero spiċajna f-situazzjoni u kol fej kellna negozji eh, il-servizz ċivili, fej kuħat qed jieħu il-biċċa tiegħu u mhux bil-fors kulħadd gawdan daqs. Ġifieri inti l-konsumatur kif qalet is-Sinjura Ferreira kif ħat tagħmel biex podġiħ fuq net fuq l-aġenda u inti ma tistax bis is-sussidjarjetà ma jista' jkollok xi tip ta' league tables jew xi paragun ta' dan it-tip illi inti tista' tippreżentana eh, kultant żmien sabiex il-Parlament isaqsik il-mistoqsijiet u naraw kif qed tiġi aċċertata din il-bażi ugwali, it-tieni mistoqsija hija fuq il-valur miżjut u l-implementazzjoni. Jekk din l-implementazzjoni ma tkunx issir, x'ħat tagħmel, x'passi ħadd x'sanzjonijiet sa timponi. Grazzi ħafna, Sur Mitchell. Ovvjament, il-konsumaturi rrit ikollhom vuċi. U naħseb li regolament jgħati tweġi ċari hawnhekk għaliex li konsumaturi itihom rappreżentazzjoni tajba fuq il-panels tal-stakeholders. Aħna ninsabu f'sitwazzjoni unika għandna żewġ panels tal-stakeholders, wieħed tal-pensjoniet u liħor għal l-assigurazzjoni. U għalla kiena nkun ħarqan ħafna li konna rappresentanti tal-konsumaturi fi żewġ panels sabiex ikunu jistaw il isnu it-ħassib tagħhom imma jista' jkollna wkoll il-vantaġġ illi jkollna dawn ir-rappreżentanti tal-konsumaturi sabiex pereżempju ikonna zed informazzjoni dwar ix-xejriet tas-suq E, tħassib ta' konsumaturi fil-pajjiżi differenti, x'tip ta' prodotti konsumaturi jixtiequ li kolla aktar trasparenzi, x'tip ta' prodotti konsumaturi jarawhom bħala um, li jistgħu waslu għal problemi fil-futur. Għalhekk nasab li din il-panel m'għandux ikollha rwol passiv imma rwol attiv. U l għol ta' rappresentanti ta' konsumaturi fihom dawn il-panels huwa ta' wieħed ta' importanza fl-opinjoni tiegħi. Ovvjament, iva prinċipju ta' sussidjarjetà jeżisti, però jiena l-istrateġija ċara għal protezzjoni tal konsumaturi dan ħajkun fuq net fuq l-aġenda. Hemm ħafna affarijiet li nistgħu nagħmlu, nistgħu pereżempju ikollna analiżi fuq l-aħjar prassi fuq id-disclosure per eżempju. Nistaw namlu analiżi differenti sabiex niprovaw in natu kasu kollu widen l-interess ta' konsumatur. Jina dejjem ħankun lest biex niġu qoddim il-parlament u niddiskutu fuqhom u niddiskutu fuq dawn il-kwistjonijiet rigward l-implementazzjoni din hija xi ħaġa illi l-autoritajiet supervizorja Ewropej jiġu jagħmlu differenza hawnhekk. Irid ikollna riżorsi propri sabiex. Inkunu nistgħu nikkontrollaw l-implementazzjoni kif qed issir fl-istati membri differenti mill-awtoritajiet differenti. Din irid ikollna awtoritajiet pro, riżorsi propju, din mhix peer review, peer review hija xi ħaġa li ssir sabiex intejbu proċess. Imma jridu jsiru wkoll kontrolli ta' implementazzjoni l-ewwel fuq il-mod kif il-regolament qed jiġi b mod differenti jina l lest li din l qasam ukoll intih priorità. Grazzi ħafna. Issa fissem is-soċjalisti Oliver Fixen. Grazzi ħafna. Qed nisma' xi affarijiet li jistaw ħasbuni, pereżempju, qed nisma li twaqif tal-organizzazzjoni supervizorja mhix mixja tajjeb daqskemm xtaqna. U għalhekk nixtieq nistaqsu xi mistoqsijiet fuq il-proċess startup. X'taħseb li huma l-isfidi jew l-għanin biex l-awtorità jieħdmu bil-kapacitajiet kollha tagħhom sabiex jagħmlu xogħolhom. Imbagħad kien hemm ukoll nuqqas ta' ċerezza dwar il-budget u l-aspetti ta' riżorsi umani. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq ir-riżorsi disponibbli? Taħseb li huma biżejjed biex l-autorità tista' tagħmel xogħla sewa x'hekk għandek awtoritajiet imwafqa dan jridu jkunu kapaċi li jagħmlu x-xogħol li huma parti mill-mandat tagħhom. Jistgħu jagħmlu dan fl-opinjoni tiegħek kif huma. Grazzi ħafna Sur Lidvixen. Jiena naħseb illi diġà semmejt xi punti importanti fl-istartup tal-awtoritajiet u twaqif tal-awtoritajiet. Importanti li jkollok sistema ta' governanza anki għal bidlit kulturali li ġu namlu mill-komitati għall autoritajiet u s satat tipi differenti ta' s-satat li ħajkolna. Nasab id-dinja ħaġa li qed issir fl-daw l xur xhur u li ħadd kompli għaddej anki fl-ewwel xhur ta' din is-sena. Rigward il-budget jiena kont nipreferi onestament li kolli linja indipendenti kieku fil-budget. Linja li ma' naqsamiex mal budget ġenerali, pero dina ma kienieċ id-deċizjoni li ttieħdet fl-aħħar mill-aħħar. Idu naħdmu bir-riżorsi li għandna jekk ħassaqsini għandkom ir-riżorsi kollha biex tagħmel dak kollu li xtieq tagħmel irid inkun baħnan biex ngħid iva, irid nagħmlu prioritajiet. Idu nagħmlu prioritajiet skont ir-riżorsi li għandna, imma nittama u qed insarra hawnhekk fuq l-appoġġ tagħkom illi eventualment bil-mod il-mod il-budget jizdiet. Skont il-proġett l-ambizjuż ta' proġett, dan huwa proġett ambizzjuż, kollha nafu li dan huwa proġett ambizzjuż. U l-ambizzjoni ħad tkompli tikber fil-futur u l-budget ħa ikollu e, jimxi u jizdiet 8 fit. Tħassib tiegħu illi ikolna rizorsi fuq il-level adattat u illi nżidu bil-mod il-mod il-rizorsi tagħna u jiena ovvjament nassumi li jintom ħatajnuna f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna u issa fisem li pipi għal darba Sinjura Luling. Asti ġekir. Grazzi ħafna, Signor President. fi sessjoni l-arja li jmiss fi Strasburgu, ħankun għadin nivvota fuq il-Green Paper ta' Kommissjoni fuq il sostenibilta tal-pensjonijiet. Pensjonijiet sostenibli jisem għandikun. kun. zaċ żewġ kumitati qed għadin din il-ħaġa għandna opinjoni diverġenti ħafna fuq il-kwistjoni tal-portabilità tal-pensjonijiet li għandha x'taqsam mat-tieni pilastru. Il-kollegi Ġermaniżi ħafna minnhom iħossu li l-portabilità dawn il-pensjonijiet ħadd ipperikola s-sistema tagħhom. Hemm ukoll differenzi ta' opinjonijiet fuq kwistjonijiet oħra. Imma fiex jekk għandek tinkludi dispożizzjoni ta' sikurtà soċjali fuq kriterji ta' mastriħ ta' kif jiġi kalkulat id-dejn pubbliku. Li importanti mbagħad talba ta' stabilita' fil-Lussemburgu aħna għandna riserva illi tippermetti l-Istat tal Lussemburgu li jgħid li d-dejn pubbliku tiegħu huwa ta' 1.4 Imma jekk tneħħi din ir-riserva deficit ikun ta' madwar 4 tal-GDP. Għalhekk l-opinjoni tiegħek dwar dan x'inhi u ħaġa oħra aħna għanna Solvency 2 u ħajkonna l-autorità tiegħek ukoll. Is-Sinjura President eh, qed tinterrompi l-Sinjura Lulling. Taħseb il ħajkonna bżonn ta' garanziji addizzjonali inklużi fis-sistema. To answer your your question. Grazie ħafna Sinjura Lulling tal-mistoqsijiet tiegħek issa dwar il-pensjonijiet Jiena diġa' qed x'inhi l-opinjoni tiegħi, jiena naħseb li l-evoluzzjoni tas sistemi soċjali fl-Ewropa naħseb li l-kol kemm aħna nafu illi il sistema pubblika għandha jkollha rwol importanti, iżda anke l-pensjonijiet privati għandhom ikollhom rwol importanti. Jiena nemmen illi huwa possibbli illi jkollna afas sabiex ikon aktar sikurta fil-qasam tal-pensjonijiet li tista' iktar valur miżjud mill mill-valur li palissa din nieħdu mill-armonizzazzjoni minima li għanna bħalissa dan ma jfissirx li aħna nistgħu naslu armonizzazzjoni massima, però hemm ċertu affarijiet li nistgħu ntejpu l-benefiċċju tal-konsumaturi tagħna. Inti semmejt xi ħaġa oħra bil-portability. Dan il-kunċett naħseb li għandu jkun element importanti ħafna ta' kull tip ta' sistema tal-pensjonijiet. Jiena naf li dinja li kien hemm diskussjoni politika fl-Ewropa fil-fatt aħna provajna nerbu dawn il-diffikultajt u dawn il-problemi li konna approċ komuni Ewropew. Sfortunatament dan ma kienx possibbli din hija deċiżjoni politika fl-aħħar mill-aħħar u jiena naħseb illi dan huwa element importanti ħafna fis-sistema tal-pensjonijiet u meta nħarsu lejn l-ekonomija kollha U l-ħtiġa li aħna naħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol jien naħseb li l-portabilità għandu jkun element importanti ħafna. Xaħġa ħra li importanti ħafna u li għanna u koll niddiskutu dwar il-qassam tal-pensjonijiet huwa il-ġenjini tas-sistema tal-pensjonijiet titlob għal iktar sikurta, però fl-istess ħin irridu naraw li aħna nistgħu nħallsu għal dawn il-pensjonijiet. Dak li bl-Ingliżi sejaħ affordability, dan il-kunċett u importanti ħafna aħna ma jistax ikun eh, li ninsew il-fatt li għas-sigurta aħna rridu nħallsu prezz mhux ħażin, jiena naħseb ukoll li s sigurtà huwa importanti ħafna fis-sistema, però il-kunċett ta' affordability huwa wkoll importanti ħafna. Għal din raġuni naħseb li huwa importanti li naqsmu riskju aħjar bejn l-istati membri, bejn il-beneficjarji, zdanka s swieq iridu joffrunna soluzzjonijiet aħjar għas-sigurtà tas-sistema tal pensjoniet fl europa Ringrazzjak. Grazzi ħafna Iva naħseb għandna daqsxejn iktar ħin għal mistoqsija oħra, sa jmiss il-grupp tal-Aldi Anna Ramon Tromosa. Ramon? Well, I, I would like to... Jena nishti eh, nuza din il-minuta sabiex nsaqsi mistoqsija lill-kandidat għal eh, kandidat li jmiss tas settur bankarju sigurtà tas sentur bankarju. Għanna di mikrofonu mal-Pascal, xiexti saqsim mistoqsija u. Grazzi. Iva, jiena nixtieq nuża din il-minuta li Inatat li sabiex insaqsi mistoqsija li saqsejt il-predeċessur tiegħek, ġifiri l dak li l dak li qed ikun kandidat għall-lesma uħa impenn li ħajpubblika il-minuti tal-laqat ma' rappresentanti tal-industrija. Ħalli bekk il-pubbliku jistgħu jkunu jafu eżattament ċet jiġu anka l-membri tal-Parlament Ewropew dawk nazzjonali jkunu jafu eh, mill-kontenut tal-iskambju tiegħek mal-parteċipanti. Iva, jiena naħseb li hemm bżonn rispettaw ir regolament u illi nżommu mojaw dan il-regolament u fil-regolament diġa stipulat illi il-diskussjonijiet kollha kif ukoll l-opinjonijiet illi jena taw mill-panel tal-partijiet interessati illi jati rappresentaw l-industrija, dawn ħajkunu publikati u ħajkunu disponibli u koll għal-publiku. Issa, dwa matul il-ħidma tijaj, aħna kolla diskussjonijiet formali u anka informali mal-partijiet interessati kollha. Jiena nemmen fit trasparenza u naħseb illi hemm valur miżjud jekk aħna nkunu trasparenti anka viżavi l-partijiet interessati kollha. Issa jekk dan ikun jaqbel mal-regolament jiena m'għandi l-ebda problema li nippubblika il-minuti tal-laqat u niġi għawek sabiex ikolli skambi ta' opinjonijiet ma'kom, nkunu trasparenti u aħna ninvolvu kol partijiet interessati kollha. Ġifieri ma nistax nara li hemm xi problema b'din li inti qed tissuġġerixxi dawn huma l-opinjonijiet tal-industrija naturalment huma għandhom ikollhom il-mandat minn naħa ta' ħamsa biex ikun jistgħu jippubblikaw din informazzjoni, però ma nistax nara li jista' jkun hemm problema. Ningrazzjak. Nasib li tistaqsi fejn l-industrija forsi ma jkollx mandat biex tippubblika. Iva, jiena kont qed ngħid jekk ikun hemm diskussjonijiet informali bejn l-awtorità u l-industrija, jekk wieħed iġibruħu sew huwa li wieħed jippubblika informazzjoni jekk kulħadd jaqbel mal-informazzjoni li għandha tkun pubblikata. Jien naturalment dejjem ħan defendi trasparenza, dejjem ħan favur trasparenza, ma nistax nifhem illi jemma eh, il-bżonn li aħna nkunu sigri nżommu xertu affarijiet sigri jiġifieri jekk dan iżomm mal-regolament jiena nixtieq illi nieħu eh, nota b'mod trasparenti tal-informazzjoni kollha illi tinstema naturalment. Eh, aħna ma nkunux nistgħu nippubblikaw informazzjoni konfidenzjali, però diskussjonijiet u opinjonijiet ma naħsibx li jista' jkun hemm problema bil-pubblikazzjoni ta' din l-informazzjoni. Grazzi ħafna tgħid il-President bekk temmejna dan ismiħ ukoll, nixtieq ningrazzjakom ħafna tal żommejtu mal-ħin, naxxina ndaħlu mistoqsija żejda wkoll minn li dawk li kienu previsti, issa inti Gabriel lest lest tista' tmur u um, intom il-bqija kieġobkom poġġu bil-qiegħda minħabba li wasalna għal tliet smieħ, tielet smieħ tagħna. Ftit minuti ta' pawża nkomplu, grazzi.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 li huwa il-kandidat li jintażel għal pożizzjoni ta' president tal- tal-EBA tal-Autorità Bankarja Ewropea ħan informakom minn imbidel għabek fuq il-panel għanna s-sur Enrial li ħajtina l-ewel next qarija ta' introduzzjoni li ħajdum jitkellem għal kważi 5 minuti un bat għaddu għal mistoqsijiet u tweġibiet wara skont il-dialogu, skont il-format ta' dialogu, jikġobkom saqsu mistoqsijiet ta' minuta, dimux miktar minnek, saqsux iktar minn mistoqsija waħda f'minuta, ħallibek u jkollu il-ħin sabiex jwieġeb ħalli nżommu għal ma' ħames minuti għal kull mistoqsija u tweġiba. Ek naħseb li nistgħu nifxu b'mod ġust u minnaj ma nżid xejn nixtieq li nisimgħu l-Andreas. Grazzi ħafna l-odba tajba l-kulħat il-fat li għadin nistabilixu din l-Autorita Bankarja Ewropea edha timmarka bidla fil- fassil istituzzjonali, jina naħseb li importanti ħafna li konna dan il-kontinuità, ħalli bekk namlu progress tajjeb, ħalli konna affas regolatorju ta' supervizjoni li kun iktar integrat fl-Unjoni Ewropea. Jina naħseb li janka f'dak li għandu x'jaqsam il-prattiġi illi użajna sissa sissa ma nix namlu dak li kien meħtieġ. Fis-sena 2007 ftit xhur qabel ma bdiet il-kriżi jiena niftakar li aħna konna pubblikajna ir-riżultati ta' studju li sar fuq il-progress illi intlaħaq dan kien starriċ li sar fost il-partijiet interessati u kien hemm xi membri ta' dan il-kumitat illi ipparteċipaw. Dan kien mument ta' verità importanti ħafna l-maġġoranza kbira tal-parteċipanti fil-starriċ faħru il-kwalità tal-xogħol li sar mis-sebs il-proċessi ta' konsultazzjoni tajbin illi kien hemm, però l-parteċipanti kollha tas-swieq għarfu wkoll il juma raw li kien hemm impatt konsiderevoli anke f'dak li għandu x'jaqsam il-prattiċi ta' supervizjoni min-naħa tal-awtoritajiet nazzjonali. Mbagħad meta faqqat il-kriżi inqas ta' impatt fuq il- prattiċi ta' supervizjoni kienet iktar speċjalment minħabba li dawn kienu organizzati fuq bażi nazzjonali. Il-Parlament Ewropew talab li jkun hemm ċertu bidliet u salbet ukoll l iktar innovazzjoni f'dan il-kuntest u l autorita Bankarja Ewropea ħajkolla iktar setat u aħna rridu niskuraw li dawn is-setat jintużaw ħalli bekk aħna nilqu l-progress li tant huwa meħtieġ. Jiena naf illi din ħad sfida kbira, hemm ħafna stennijiet importanti u hemm daqsxejn ta' eh, interessi li huma ta' konflitt għalina. Jiena bħala chairperson nista' nagħti l-impenn tiegħi kollu sabiex bek nibni awtorità u li jkollna viżjoni ta' supervizjoni tajba konsolidata. Jiena naħseb illi issa nixtieq illi kollha l-opportunità sabiex nimplementa l-proposti illi wassalt s'issa anka fil-kontest tal-Bank Ċentrali Ewropew u partiz interessati oħra kien hemm din il-proposta li jkollna dan ir-rulebook waħdini. Jiena naħseb li f'dan il-kuntest istituzzjonali f'dan il-qafas istituzzjonali jkun tajjeb ħafna li jekk ikun hemm impenn min-naħa tan l-awtoritajiet nazzjonali ħalibek din l-Awtorità Bankarja Ewropea tkun isa l-spokesman ta' dawn l-awtoritajiet nazzjonali aħna wkoll maħniex qegħdin nippruvaw nfittxu biss il-konsens u l-ispejjeż u niflu l-ispejjeż ta' din l autorita Bankarja Ewropea, però dan il-qafas regolatorju jista' jagħtina l-odda sabiex aħna nagħmlu ġestjoni ta' din ta' dan ix-xogħol. Aħna ħajkonna eh, eh, ħtiġa li nistabilixxu prioritajiet ċari u li jmexxu l-istannijiet, li nikkontrollaw ukoll l-istannijiet tal-partijiet interessati prinċipali. Jina naħseb li l-banek bħalissa qegħdin jahdbu f'ambjent fraġli ħafna u rridu niskuraw li aħna eh, naraw li l-banek kun jistgħu jirreżistu xokkijiet gbar oħra ta' li huma marbuta ma' kriżi li huma jistgħu wkoll jihdu azzjoni minħabba li qegħdin kollu dejjem bis-supervizjoni, aħna nixtiequ li jkollna rulebook waħdini Ewropew u fl-opinjoni tiegħi tittinata priorità lil dawk l-oqsma illi kienu fil-qalba tal-proposta li kienet approvata f'Novembru li għadda ġifieri l-kapital tal-banek, likwidità, kumpens kif ukoll rapporti dwar is-supervizjoni li tisseħ. Dawn l-oqsma huma kollha importanti ħalli bekk aħna nevitaw li jkun hemm kompetizzjoni regolatorju, però kif intqal mhuwiex biżejjed illi nagħmlu konverżjoni ta' dan ir-regolament jekk jibqalna problemi, aħna rridu niżviluppaw targets ċari ta' konverġenza għal dawn il-prattiċi u anka wkoll niċċekkjaw l-iżvilupp tagħhom u x'int laħaq b'mod pożittiv. Aħna rridu naraw ukoll nagħmlu valutazzjoni dwar is-sodisfazzjon tal-konsumaturi ħarin ta' dawn is-servizzi anke skont is-Single Market Act. Jiena nixtieq ngħid illi jiena verament marbut mal-benefiċċju li jistgħu joffrunna l-awtoritajiet nazzjonali ta' supervizjoni u illi aħna fil-fatt nistaw ikunu iktar indipendenti minn dawn l-autoritajiet, pero fl-istessin ħalli bekk Irridu nkunu indipendenti pero fl-istessin nikkoordinaw ħalli ma jkunx hemm distorzjoni fit-tfassil tal-politika finanzjarja u għandna naħseb li f'dak li għandu x'jaqsam l-indipendenza u responsabilità hija importanti ħafna. U nixtieq illi nibda dialogu miftuħ fil-kontesta dan il-kumitat mal-membri ħalli jiena naħseb ukoll li huwa kun importanti ħafna li konna rapporti iktar fuq bazi regolari b'kull b'kull mezz ta' komunikazzjoni u anke jkollna dialogu kostanti ningrazzjakom tal-attenzjoni. Uh, we'll proceed straight on to the questions. The first one on behalf of Grazzi ħafna għaddu għall-ewwel mistoqsija għanna Berkhard Bart seħaj saqsi l-ewel mistoqsija. Grazzi ħafna, Signora President. Sur Andrea, jiena naħseb illi vera inti għandek CV interessanti ħafna u bħalissa inti qed tmexxi il-Banka d'Italja f'Ruma għadek taħdem hemmhekk u nixtieq insaqsi mistoqsija illi kien saqsi wkoll Jean Paul Gossess u lil kollegi l-oħra li ġew qablek, fis smiet qabel jiena nixtieq insaqsi kif inti tixtieq tiżgura l-indipendenza tal-awtorità tiegħek u eh, kif ħatara illi ikunu iktar effettivi anka vizavi ix-xogħol li qed jisir mill awtoritajiet nazzjonali ta' supervizjoni u kif tista' taħdem il-koordinazzjoni l-aħħar punt li inti semmejt inti qed li tixtieq li kollok dialogu miftuħ magħna. Tista' tippreċiża daqsxejn kif tista' timmaġina dan il-dialogu jista' jkun infasser l ringrazzja. Yes, thank you. Uh, well, in independence is, uh, is, uh, is key Iva, l-indipendenza hija importanti ħafna. L-indipendenza mill-awtoritajiet nazzjonali hija kwistjoni pjuttost komplessa minħabba li din is-sistema għandha taħdem bħala sistema, ġifieri l-awtoritajiet nazzjonali jridu jkunu parteċipi fix-xogħol tal-awtorità. Però dak illi intqal fil-fatt meta jiena qed niddiskuti matul l-intervista tiegħi mal-Bord ta' Supervisuri jiena qed li hemm differenza kbira jekk inti tħares li eh, din it-tabella tas-seps madwar il-mejda kien hemm is-seps u kien hemm ukoll rappreżentanti tal-awtoritajiet u kien hemm rappreżentanti wkoll tal-pajjiżi. Ġifieri dawk li qegħdin jirrappreżentaw il-pajjiżhom per u minkejja l-fatt li dawn huma maħtura bħala rappresentanti tal-autoritajiet ta' supervizjoni ma xorta waħda jkunu għadin jaħdmu fil-kompetenza tal-autoritajiet nazzjonali tagħhom, però l-interess prinċipali tagħhom huwa l-interess ġenerali komuni tal-Unjoni Ewropea. Tin ħaġa f'dak li għandu x'jaqsam il-proċess naħseb li aħna rridu nitolbuhom sabiex fil-fatt verament imexxu dan il-proċess. Jiena naħseb ukoll li jista' jkun li dawn aħna nistgħu naħdmu aħna permezz ta' kumitati ta' esperti ġifieri konna l-esperti tekniċi li jkunu din jippreparaw jħejju x-xogħol tekniku mbagħad l-esperti l-oħrajn li huma forsi fuq livell iktar baxx huma iktar rezistenti għal bidla minħabba li ma jixtuqx ibidlu l-metodi tax-xogħol tagħhom. U meta dawn il-metodi kienu diskussi il-kwistjonijiet ta' politika sensittivi ma kienu xadhom hemm. Ġifieri importanti ħafna r responsabiltajiet li l-istati membri jieħdu r-responsabilità sabiex waslu il-punti wkoll fuq din il-mejda ta' diskussjoni Ewropea u naraw li dawn il-bidliet issieħu wkoll anke fuq bażi nazzjonali. Jiena dejjem kont naħdem fil-Bank tal-Italja b'sentiment ta' indipendenza kbira jina ħdimt ukoll fil-Bank Ċentrali Ewropew li tagħti importanza kbira l-indipendenza ġifirina nagħti valur partikolari lill-indipendenza. L-indipendenza anke f'dak li għandu xi qasam l-evalwazzjoni li wieħed jirġudika ħalli jara x'inhuma l-possibiltajiet reali. Jiena jkolli ngħid ukoll li naturalment diġà sebtruħi f f'sitwazzjonijiet fil-passat anke fil-kuntest ta' seps e li kien hemm ċertu konflitti mal-interessi nazzjonali, kien hemm konflitti wkoll anke <coughs> mal-interessi l li kellhom li kellu l-Bank tal-Italja. Ma l-Bank Ċentrali Ewropew, per eżempju, però jiena jkolli ngħidilkom li qatt fil-passat ma kien hemm pressjoni fuq issa biex jiena insegwi politika nazzjonali u laqqas ma kelli jiena niddefendi politika nazzjonali jekk jiena ħsibt f'dakinhar illi l-interess Ewropew mhuwiex l-istess bħal dak tal-pajjiż li jiena qed nirrappreżenta. Naturalment, issa dwar id-dialogu miftuħ inti tista' ċempel intom tistgħu iċċemplu li meta tridu jiena lesti li nitkellem magħkom, però jiena nixtieq ngħidilkom ukoll illi x-xogħol illi leba eba ħat għamel ħajkun xogħol trasparenti miftuħ ħafna ġifieri kull meta ħajkun hemm abbozz ta' regolamenti li ħajkunu mħejjina, mħejjija ħajkun hemm smih pubbliku, ħajkun hemm dokumenti ta' konsultazzjoni pubblika li ħajkunu pubblikati eh, fuq il-sit tal-internet ġifieri bekk ħajkonna dan id-dialogu miftuħ. Ningrazzjak. Il-mistoqsija li jmiss minna ħata l Antonin Sanchez Prezedo. Grazzi. Nishtiq nati merħba lil dan għal dan il-komitat l ewwel darba li qed ikollna kandidat mażul għal president tal autorità Bankarja Ewropea għalhekk din huwa moment importanti ħafna intijat li taf xirwol għandu l-Parlament f'dan il-proċess u aħna nixtiequ li jkun hemm opinjonijiet Ewropej fuq il-supervizjoni ma mhux bizzejet irid ikun hemm iktar minn hekk jridu jkunu fuq qudimnet, jridu eh, awtorità supervizorja, jridu naxxilguraw li jkun hemm inkunu mexxejja b'mod imma responsabbli, jridu nagħmlu dak kollu possibbli u dak li huwa neċessarju isir Ovvjament, inti ħajkun hemm rwol partikolari li ħajtu ħajkollhom tagħmlu numru ta' kompiti. Ħajkun hemm ukoll stress test kif taf inti dana li li testit li sarru qabel kien hemm problemi u ngħidu nixtiequ li din id-darba l-affarijiet isiru differenti u għalhekk nixtiequ li inti tirrifletti ftit fuq x'mal ħażir fil-passat sabiex fil-futur l-affarijiet ikunu differenti. Tama li ħajkun hemm xogħol fuq il-palma huma pereżempju konverġenza Ewropea u proċiklikalità. Grazzi. Thank you very much, Mr. President. Grazzi Sur President għal mistoqsija li għamilt Naqbel miegħek. Hemm bżonn li nuri sens ta' tmexxija u hemm bżonn ta' dan eh, fuq livell Ewropew f'dan il-qasam Jiena naħseb illi l-iktar ħaġa importanti fit-tmexxija hija li wieħed juri impenn għall-interess Ewropew. Jiena mm, ili naħdem f'dan l-ambjent ta' kumitati u naf li tiġi ħafna sata, ħafna forza meta wieħed eh, jimxi lejn l-interess komuni tal-Europa u meta wieħed jipperċepik bħala eh, bnidem li qed taħdem f'dan is-sens. Eh, u jina naħseb illi permezz ta' din l-esperienza li jinsviluppajt fl-organizzazzjonijiet Ewropej f'dawn is-snin jina nista' nuri din il-kwestjoni. Imma inti għandek raġun l-ikbar sfida kbira għall-autorità eh, bankarja ħatkun l-istress test Eh, dan se jkun eżerċizzju delikat ħafna. Is-sena li għaddit jidir li l-ewwel net mm, irrid ngħid li l-istress test mhumiex eżerċizzi previsti. Wieħed jista' joħroġ b'riżultati mbagħad jara li l-iżviluppi tas-suq fil-ġimgħat jew xhur li ġejjin jitolbu li jkun hemm stress test. Per eżempju, dan l-aħħar fl-eżerċizzju li sar minnaħa ta' sebs fis-sajf li għadda, il-xenarju li sviluppa u kien pjuttost gravi u il-Bank Ċentrali li sviluppaħ kien hemm attribuzzjoni tal-5% eh, fih kien xenarju pjuttost eh, ibes. U fil-fatt ma sviluppax, però jista' jkun hemm sviluppi f'ċerti pajjiżi li jistgħu jkunu anke iktar eh, ibsa minn dawk eh, previsti fil-istress test. Per eżempju dak li ġara fl-Irlanda fejn kien hemm eh, xokk sovran qawwi. U dan koll mbagħad wassal għal kwistjonijiet ta' finanzjamenti li ma kienux strutturati, ma kienux parti mill-eżerċizzju tal-istress test li kellhom x'asmu mal-kreditu, jiena mhux se noqgħod nidħol f'dettalji u nindefendi l-eżerċizzju tas-sena li għaddiet. Jiena nifhem illi hemm bżonn illi namlu eżerċizzju ħafna iktar b'saħħtu, ħafna iktar qawwi u affidabli. Kif nista' nagħmlu. dan? Nistgħu probabilment nistgħu naħdmu f'erba oqsma eh, illi nixtieq li jitbidlu meta nqablu ma' sena li għaddiet. L-għonet il-metodu eh, l-eżerċizzju ta' sena li għaddit ma kien eżerċizzjoni mhux suppost wasal għal pubbliku kellu jibqa' biex ngħidu hekk bejnietna, però nafu li din is-sena se jkun hemm komunikazzjoni pubblika, allora rridu nagħmlu ġestjoni tal-istennija u rridu anki nisimgħu tal-istennija tal- ta' dak li jihdu sem fil-su, il-CRAs, fuq ix-xenarji u fuq il-gravità tal-istress test. Umbat ix-xenarji. Ix-xenarji se jkollhom ikunu iktar b'saħħithom, iktar ibsin U t-tielet eh, punt, il crossbank sta ta' koerenza. Eh, din hija kwestjoni kruċjali li tkun hemm e, minnaħa tal-peers. Rridu nizguraw illi il-koerenza tiġi zgurata, Nista' ngħid ukoll anki l-ambjenti nazzjonali il-modelli tal-banek ta' riżultati differenzi, anki portafogli differenti. Huwa essenzjali l-azzjoni ta' supervizjoni tiżgura l-koerenza. U rraba' qasam hija likwidità. Il-likwidità eh, hija ħaġa diffiċli ħafna, aħna ma nistawx ninkludu eh, il-likwidità u il-riskju tal-kreditu fl-istess eżerċizzju, mem lebda mot li naqblu fuq dan, però hemm bżonn li konna wkoll eżerċizzji separati fuq il-likwidità biex niżguraw li anki dan aspett qed inkopruh. Grazzi. Grazzi ħafna. Jiena qed nota fil-appunti tiegħi Essa Silvi Gular minnaħa tal-Alde. Grazzi, Surenrija, l-odwa tajba. Inti tkellimt fuq Tommaso Padua Schioppa. Nimmaġina li inti eh, ki li ma konċ prezenti illum, li mintix prezenti il-lum għal kommemorazzjoni fil-Bocconi, l-Università Bocconi ta' Milan, aħna niftakruħ Huwa kien jitkellem fuq il-Kunsill bħal kartell tan nazzjonalizmi tal-sentimenti tal nazzjonali. Inti se tagħmel? Anki jekk jiena dil-mistoqsija għamilta wkoll is-Sur Major, però eh, aħna rajnikom tiddiskutu fl-imkien E, Intkom meta ħatużaw l-artikolu 23 meta nafu li jista' jkun hemm konsekwenzi ta' budget ta' stat membru inti x'beħsibek tam. Well, first I would say that, uh, well, thanks. L-għonet nishtiq najt, grazzi ħafna għal klim ġentili fuq il xogħol ta' Tommaso Pado Maschioppa, Naturalment iva se jkun ta' gwida għax-xogħol li għatri tisir minnaħa tal-autorità tal-autorità tana. Fuq l-interessi nazzjonali. L-onet aħna edin noħorġu minn dinja ta' kun sens u jew ta' unanimità et ners u lejn sfont fejn se jkun hemm votazzjonijiet u biex najdu hekk f'ċertu numru ta' każ se jkun hemm eh, eh, possibilità ta' responsabilità individuali se jkun hemm kull persuna se jkollu vot eh, se nkunu qegħdin qasam Ewropew illi n-nies li huma preżenti se jkollhom din ir-responsabilità biex jaġixxu f'isem l-interess tal-Europa. E tini punt e, hemm differenza oħra kbira, l-lum hemm setat illi huma attribwiti għall-autorità Li setat li ma kienux preżenti qabel irridu nuru moċar illi dawn is-setat se jiġu użati hemm tliet oqsma anki grazzi għal parlament għal xogħol tal-parlament illi l-autoritajiet se jkollhom il-possibilità illi Eh, eh, jimxu kontra anki il-deċizjoniet tal-autoritajiet nazjonali eh, se jkollu miktar seta minn l-autoritajiet nazjonali. Dawn is-setat se jagħtu ħafna iktar seta lil perspettiva Ewropea biex nevitaw illi l-interessi nazjonali jimxu kontra l-progress. Fu il-possibilità illi l-autoritajiet nazjonali jistaw għajmu tħassib jena nimmaġina li tikun għed referi anki għal klawzola fiskali. L-iktar ħaġa importanti hija illi l-autorità jaġixxu bħal kieku din il-klawzola ma teżistix. Naturalment fl-interess eh, tal-Europa Umbaħt hemm każi fejn l-istati membri jistaw jgħidu illi eh, aħna qed eh, nindaħlu fi sovranità nazzjonali. U hija ħaġa tajbi li jkun hemm odda fil-qafas istituzzjonali li permetti eh, li l-istati membri jistaw jipprotestaw jgħajmu dan il-pont u dan il-punt u jitkellmu fuq u għanna proċedura fuq din il-kwistjoni, għax dan għani jitċara l-affarijiet u ma jkonniex pressjonijiet fil-kuruturi eh, biex wieħed jersaq lura eh, u dak għandu xaqsa ma' deċiżjonijiet oriġinali. ħaġa importanti u l-Parlament għamel ruol importanti biex jiprevenihda, ma rridux naslu għal konklużjoni illi eh, il-supervizjoni jek nimxu billura il-supervizjoni dejjem se jkollha impatt fuq il- eh, fuq it-taxxa. L-iktar ħaġa importanti hija li jkun hemm raġun ġustifikata eh, u li kollom raġun, eh, mhux kwestjoni biss li aħna qed nindaħlu fil-supervizjoni nazzjonali, mux biżejjed dan se jkun. Grazzi, issa fisem il-ħodor. Sven Gigold. nil awk Sur Andrija, nishti najt li jina nilqa l-attitudini għawija Ewropea li jinti tisħaq fuqa dinija uh, eh, differenza kbira minn dak li smajna dal-ħodu minn oħrajn. Jiena interessat ukoll fuq kif inti tixtieq tuża s-setat tiegħek f'żewġ oqsma. Per l-ewwel net kif tista' tiżgura illi il-partijiet barra mill-balance mil balance sheet se jkunu parti mill-supervizjoni e tati għak inti zom biex ikun ċar li l-banek se jkunu taħt supervizjoni sħiħa, it-tini punt fil-qasam tal-protezzjoni tal-konsumaturi. Kif tista tiżgura il banek se jaħdmu tajjeb meta jagħtu pariri u meta jibijaw prodotti l konsumaturi bl-imnut. Grazie tal-mistoqsija, Sur Gold. Ija fil-fatt inti qed titkellem fuq żewġ oqsma delikati ħafna. Fuq dak li għandu x'jaqsam mal-punti eh, illi mhumiex fuq il-balance sheet, jiena naqbel miegħek li ma jkunniex possibilità li nilħqu trattament koerenti ma vetturi ta' bilanċ strutturali fil supervizjonina nifem li kienem differenzi radikali fuq bejn stat membru ieħor eh, sissa fl-Europa Dina miex fil-fat kompetenza diretta ta' supervizuri, għax dina hija kwestjoni tal-kontabilità. Jidir li jena eh, illi fil-kontabilità ħafna minn dawn l-attivitajiet għandhom kellhom jiġu konsolidati u għandhom eh, kellhom jiġu taħt l-attenzjoni tal-supervizuri. Ta hemm rwol però għalina u hemm rwol li supervizur jista' jaqdi hawnhekk. Jiena naħseb li għandek raġun fuq dak li għandu xaqsam ma' shadow banking system. Aħna bħalissa għedin nisħu ħafna fuq il-ħtiġijiet ta' supervizjoni għal-banek. Din hija l-iktar ħaġa importanti anki fil reforma tal ġi 20 li ġiet approvata f'Novembru. Issa billi ollejna ħtiġijiet għal banek aħna tajna anki inċentivi biex ir-riski jispostawom fuq uh, partijiet inqas eh, riskjużi ta' sistema bankarju. Għal daqstan se jkun importanti ħafna li se jkun hemm eh, li jkun hemm eh, viżjoni komprensiva fuq din il-imġiba eh, ta' trasferimenti. Aħna din il-kwistjoni se nitkellmu fuqha fil- eh, fil- eh, fi xogħlijiet tal-SMI. E. Dan rridu nizguraw, dan għax dawk l-entitajiet li jridu jgħatu likwidità u uh, ma propju l banen għal daqstant il konsolidamentu importanti. Il-perimetru ta' supervizjoni huwa li nizguraw l-attivitajiet kollha li jistaw jiġeneraw riski sistemiċi u jistaw ikollhom effett negattiv fuq il-banek u li jistaw jidħlu taħt il-regolamentazzjoni eh, hija eh, kwistjoni li qegħdin nidħadmu fuqha. Anki il-protezzjoni tal-konsumaturi hija importanti. Is-sebs fil-passat qatt ma ħadem fuq dan Issa għanna aħna program ta' ħidma provizorju e, e, li għatma ħdimna fuq il-protezzjoni tal-konsumatur, rid nerġa' ndura fuq il bordu niproponi o e, biex naħdmu fuq ċerti e, suġġetti u, mux fuq oħrajn, pero jina natikom l-opinjoni tiegħi fuq dak li għandu jsir. oqsma li diġa għet jisir xol minn naħa tal-eba. Eh, waħda hija l-iskemi ta' garanzija, eh, self-responsabli u ieħor, però minn l-esperjenza nazzjonali tiegħi U minn dak li qed nara fid-dokumenti li l-Kummissjoni poġġiet fuq il-website tal-liġi fuq il-single market, eh, hemm żewġ oqsma fejn nixtieq li jkun hemm iktar progress. Waħda hija trasparenza fuq il-kondizzjonijiet li illi applikaw għal konti tal-bank, specialment fuq dawk ta' depositu, anki fuq il-servizz ta' overdraft. Fit l-Italja u importanti ħafna li namlu verament eh, protezzjoni tal konsumatur effettiva. Tini wahda hija l-fissar ta' eh, servizzi ekstra ġudizzjari għat soluzzjoni ta' tilwim bejn il-banek u il-klienti. Dina tkun ħaġa importanti u kol. Grazie ma jistax nerġa' ngħid kolna um, mistoqsijiet doppi li mhux fl-imkien, mhux permess dana e, fisser li Pascal ma jistax jerġa' jitkellem. Isi e, ar. Ovvijament rajna li kellna capital shortfall ta' 3.6 biljuni fl-Europa imma mbagħad ftit xhur wara il-banek irlandiżi ridu għaxar darbit iżjed minn hekk. Issa dal-aħħar kien regoli ta' Basel u kif għandhom jiġu implementati fl-Ewropa u l-MPs. Res u numru ta' emendi u kien ta' tentazzjoni kbira li wieħed iqabbel l-emendi permessat l-istess test ma l-MP li il-bank jipproteġi ma' Kif tista' inti jekk il-politiki Ewropej, il-politiċi Ewropej jibqgħu jeskludu l-banek eh, nazzjonali tagħhom regoli internazzjonali kif tista' taħdem? X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq l-imġiba Ewropea tradizzjonali billi dajjef ir-regoli ta' Basel billi tagħti eċċezzjonijiet fil- eh, fil-small print u inti l-persuna li tista' tieqaf għal banek u għal politiċi. Thank you, Ms. McCarthy. Uh, well, uh, on the stress test. Grazie, Signora McCarthy. Fuq l-stress test ġa tkellimt fuq u dan fil-traduzzjoni fil-preġiba tiegħi għal-mistoqsija li saret li qabel. Iva, Dizzappunta anke li li li nara daw l-affarijiet isiru naf li hemm ukoll raġunijiet għal dan u li nixtieq ngħid għaliex hekk suppost li nixtieq insemmi. L-ewwel punt huwa illi l-livell tal-istress test kien 6% l għal l-ewwel sena il ratio u l-kapitala issa mitlub mill-banek Irlandiżi minħabba l stressanti li jinsabu fis-swieq Irlandiżi huwa id-doppju ta' dan, ġifieri ovvjament ix-shortfall huwa spiegat ukoll minn daw il-livelli differenti. Kif tistgħu taraw kien hemm problema kbira sa' finanzjar fil-banek Irlandiżi meta inti għandek bank fejn l-assi likwidi kollha mhumiex u ma marbuta meta inti għandek kapitali eh, tirteġa' tagħmel il-fiduċja f'dak il-bank, però iva l-istess stess naqbel miegħek kien jibes u jrid ikollna cross checks biex naċċertaw li il-riżultati jkunu eh, responsabbli. Qed ikun hemm peer review biex naċċertaw il riżultati huma sodi. Fuq l-attenzjonijiet u l-esklużjonijiet naħseb illi hemm bżonn nieħdu konsiderazzjoni ċertu speċifiċitajiet tas-swieq bankarji Ewropej meta nadattaw nadottaw ir-regoli Basel. Jina naħseb il superviżuri Ewropej tiġarna xilom irresqu f'Basel ċertu speċifiċitajiet Ewropej bħal per eżempju trattament ta' strumenti kapitali illi nħarġu minn ċertu kumpaniji partikolari jew rikonoxximent per eżempju speċifiku ta' likwidità manager minn netwerk ta' kooperativi ġifiri dana tiġa jinsabu hemm fit-test. Issa dan li tiġi implementat u imlaħħam fil-leġiżlazzjoni Ewropea. Però fil-rigward ta' rikonoxximent ta' eżenzjonijiet, u ta' trattamenti speċjali, ecc. Jena fil-passat fil dejjem argumentajt kontra diskrezzjoni nazzjonali, kontra l-eżenzjonijiet. U nasab li issa darba ma nistawx nizbaljaw. U um, Nittama li intom u il-Kunsil taqblu illi kolkom standards li kunu vinkolanti fl-Unjoni Ewropea u jekk jirnexxilkom ikun hemm inqas problema ta' trattamenti differenzi bejl banek. Thank you very much. Now on to the second round of questions. Naddu għattini round ta' mistoqsijiet. Issa li-Pipi Markaras. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, danke für die bisherigen Antworten. Grazzi. U grazzi għat weġibiet tijak sissa. Inti semmejt il setat Ewropej u kif ukoll il-possibilità li jkun hemm konflitt ta' interessi. Tkellimt dwar l-sfidi u s-single rulebook. Taħseb inti li għandek is-setat meħtieġa biex tagħmel dak kollu li għad li trid tagħmel? l-armonizzazzjoni sħiħa jekk ikonna single rubuk, x'in ir-rabta hawnhekk. Fejn tħoss illi il-regolamenti fuq livell Ewropew għadhom eh, mhumiex biżejjed? Yes, thank you, Mr. K iva, grazzi, Sur Karas. U grazzi għal xor kollu li għamilt inti fuq la bozz ta' rapport. Apprezzajtu ħafna dan ix-xogħol jiena. Għandi xi li neħtieġ il-mistoqsija tiegħek. Nasab illi fil-regolament hemm setat gbar, ħafna gbar mill-lek għatkelna fil-passar, ġifiri nasab li għakina niġi ikkonfermat bħala il-president tal-Eban, il-xol tijaj ikun illi nesploj li l-uża daw il-setat eh, bisħieħ u nuża l-possibiltajiet kollha li jtuni naħseb illi ma tantxu għaxira illi jena najt issa f'din f'dan il-moment illi irrid ikun hemm xi ħaġa iżjed u li m'hemmx biżejjed biex inkun nista' nimxi l qudiem Naħseb din ir-regolament iridu mmexxuh bl-aħjar mod possibbli u nippruvaw nużaw il-potenzjal kollu illi joffri. Fir-rigward tas-Single Rule Book, kemm fir-regolament kif ukoll fix-xogħol illi sar fid-direttiva Omnibus naħseb illi hemm numru ta' oqsma fejn ħajkun hemm regoli komuni u nixtieq nieħodu l-opportunità biex ngħid xi ħaġa fuq is-single rule book. Jiena dejjem ħsibt li dan is-single rule book ma kienx biss dwar regola waħda li tapplika fl-Ewropa kollha, Ew iva dik hija kwestjoni ewlenija, imma hija wkoll kwestjoni ta' viżibilità ta' regolamenti Ewropej vizavi dawk nazzjonali. Sissa għamilna ħafna direttivi, ħafna direttivi importanti, imma l-banek meta fl-aħħar mill-aħħar jiġu biex jimxu ma' regoli huma li għatu każ huwa il-ktib ta' regoli nazzjonali, iġifiri il lat Ewropew mhuwiex viżibbli u kultant ikolli ngħid li jien anke minħabba l-professjoni tiegħi nara regolaturi nazzjonali iwaħlu fi Brussella għal regoli li jkunu b'simwis għall-industrija. Għalhekk importanti li jkollna separazzjoni, ikollna ir-regoli Ewropej u bekk il-banek ikun jafu li huma dawk ir-regoli li jridu jżommu u li ġejjin minn l-Ewropa. Imma mbagħad ikun hemm ukoll dak il-ktejjeb tal- eh, regoli nazzjonali illi jieħu konsiderazzjoni l speċifiċitajiet tal-post u dawn iridu jimxu it fit. Naħseb li fi kwistjonijiet tekniċi, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam ma' supervizjoni prudenzjali li tkun ħafna kbar milli i palissa il-fuljet Ewropej. Il-kapital tal-banek, il-likwidità, kompens, il-rapportar supervizjoni, dan huma kollha numru l-istatwila ta' affarijiet, batu ikun hemm ukoll l-istandards vinkolanti <coughs> ta' proċess ta' supervizjoni ta' revizjoni. Ġifiri dan huma oqsma importanti u nasab li għandi ta' hawnhekk. Setat, grazzi ħafna fissem l-essendi sanna il-ġenni Pitella. Grazie, Presidente. Grazie, President. Dottor Enrija, inti eh, bħala kap tal-liġi fil-Banka d'Italja u rejt kemm kellek ruol importanti fil-kriżi li, li kien hemm dal-aħħar fil-Financial Board u kellek ruol biex toħloq eh, il-regolament il, prudenziali ta' bal tlieta. Eh, Il-regolamenti ġdid ta' bal tlieta jista' jwassal għal effetti negativi ħafna, speċjalment għal smes Tista' tatina l-opinjoni tiegħek fuq dan il-punt u x'rwol jista' jkollha l-Awtorità Bankarja Ewropea fuq il-bżonn li tnaqqas l-effett negattiv? Grazie, onorevole Pittella. Uh, well... Grazie, Sur Pittella. Nirrispondi bl-Inglisek ma jimportax. Well, I know that there is a... Naf il-jem ħafna tħassib dwar l-impatt tal-ftejn bazzil tlieta fuq l-finanzjar tal-ekonomija u tal-SMEs bot partikolari. il Bozz ta' rapport mis-Sur Karras diġa isemmi dawn it-ħassib fil-fatt. Nishtiq la għanet najt illi għadbaqa ħafna xol xisir biex inkejlu u nevalwaw għazat l-impatt tal-riforma fuq il-banek u l-finanzjar tal-ekonomija. Seps f'Diċembru ippubblikaw studju ta' impatt kwantitattiv Il ħares li 246 bank fl-Ewropa u r-riżultat huwa li jekk inħarsu lejn ir-rekwiżiti ġenerali, ċoħe l-4.5% il-rekwiżit minimu għall-ekwita komuni kif ukoll imbagħad iżid l-ammont tal baffer ġifri b'kollox għandek 7%. Il- Maġġoranza tal-Banek Ewropej sal-aħħar tal-2009 kellhom xort fan nuqqas ta' 290 biljon euro ġudin huwa ammont kbir. L-impatt ħassew l-iżjed il-banek il-kbar dan huwa punt importanti. Il-pakket ta' Basel 3 jħares lejn periodu twil ta' tranzizjoni, ġifiri biex jimxu ma' dawn il-rekwiziti il-banek għandhom ċans l-2018. Biex intik ideja, il-profitti tal-banek fl-2009 li studjaj li ħadnjom biex nistudjaw kienu 96 biljun u l-2009 ma kienx laqwa sena biex wieħed jara l-affarijiet. Il-Komitat ipprova jħares lejn l-impatt makroekonomiku ta' dawn il-bidliet permezz il-Banak ċentrali kollha taw il-kontribut tagħhom tal-Italja tal-Ingilterra konklużjoni u li b'dan il-pakkett l-impatt komprensiv fuq il-GDP ħajkun ta' 0.2 punti perċentwali u danna jimplika rata ta' tkabbir ta' 0.03% fis-sena jekk ta' ħares lejn it-telf termini ta' impjiegi u GDP fil 2008 2009 nista' naraw il-benefiċċji huma akbar mill-ispejjeż fl-Italja kellna 6% ta' telf il-GDP f'daw is-sentejn. Fil-rigward tal-SMS nirrikonoxxi l-fatt li l-SMS huma każ pjuttost delikat. Huma jiddependu ħafna fuq il-kreditu tal-banek u f'ċertu pajjiżi hemm sitwazzjoni finanzjarja aktar fraġli. Skużani li ħaniġi issa li għadin, imma nixtieq insemmi tles punti l-ewwel nett ġem trattament preferenzjali għall SMEs fil-qafas Basel 2 it-tininet huma il-banek zar u ta' daqs medju illi l-iktar iselfu lill smis u dawn huma l-inqas banek li ħajġu effettwati mir-riforma. U t tilitnet net il-qafas ġdid jieħu ħsieb li poġġi għodda antiċikliki biex jaġixxu bħala buffers u dana jajn illi l-SMEs ma ibbatux mill-ewwel eh, ma jkunux l-ewwel illi iħossu l-effett ta' riċessjoni. Jekk ikun hemm problemi fil-finanzjar tal-SMEs, ċertament aħna nerġgħu niġu qudiem dan il-kumitat biex niddiskutuhom. Sinjuri, qegħdin naqgħu lura tbaqgħu erba' mistoqsijiet uffiċjali mhux se jkollna ċans għal Eh, mistoqsijiet addizzjonali u tiġa qegħdin lura. Iġifieri ħin, iġifieri kieġobkom Tistaqsux mistoqsijiet doppju mhux it-torta kandidat tagħna li qed jidħol fid-dettall issa Sur Klintz. Sur Andrea, wara l-kriżi finanzjarja nafu li kien hemm bosta balek differenti li rjoġixxew b'mod differenti u r-riżultat kien hemm il bana kien li tawċer, kienem frenijiet li ċaw kreditu, kienem minn u koll implementa mizuri oħrajn ġifiri nafu li jem differenzi gbar fil-mizuri li tiħdu u l-kompetizjoni, situazzjoni ta' kompetizjoni marret tal-lar, marret l ħafna u l-mistoqsija tijaj ija illi aħna fil-fat smajna li tieħdu deċizjonijiet illi ċertu bank levies jkunu eh, analizzati skont ċertu kriterji fil-fatt li illi eh, implementaw ukoll ċertu miżuri li waslu għal distorzjoni ta' kompetizzjoni. Jiena nixtieq nkun naf inti x'bessi bekk tagħmel sabiex tneħħi dawn id-distorzjonijiet f'dak li xaqsam kompetizzjoni f'dan is-settur bankarju ħalli noħolqu dan is-suq waħdini eh, tal-banek fl europa Ringrazzjak. Eine schwierige Frage. Uh, well, thank you. Um, iva, grazzi. Reazzjoni differenti mill-Istati membri jiena nfaħħar ix-xogħol li għamlet il-Kummissjoni diġi kompetizzjoni tal-Kummissjoni f'dan il-qasam billi wafqet kriterji għal għajnuna statali matul il-knizi illi għall-inqas il-limitat it-telf fil-mistoqsijiet biex naċċertaw illi il-pakketti li tresqom mill-istati membri kien hemm ukoll inċentivi għal ħruġ. U biex jerġgħu ikun hemm kundizzjonijiet kompetittivi malajr kemm jista' jkun fis-suq. Inti semmilt il-levi u regolament li waqa fil-leba kif taf tajjeb għanda klim speċifiku li jgħid li l-awtorità trid jagħti kontribut dan il-qasam. Il-Kommissjoni resqet komunikazzjoni f'Ottubru li għadda u dokument ta' ħidma fil-bidu ta' jannar fuq il-rizoluzzjoni tal-kriżi. Naħseb illi hemm suġġerimenti wiesa u tajbin ħafna f'dawk id-dokumenti. Jista kollok per eżempju il-banek li għatu kontributu għal fondi ta' rizoluzzjoni u forsi anki titwaqaf fond ta' rizoluzzjoni Ewropea. Nafri dana il-proposta saret u koll minn dan il-Kumitat għandu kun il-rapport ta' Sinjura Ferreira kien saħaq ħafna fuq dan il-punt. U jagħmel sens illi il-banek iwarbu fondi eksante biex ikunu dawn jistaw jintużaw f'każ ta' kriżi. Naħseb illi għandu jkun hemm iktar lokal manuvra b'dan il-mod għas superviżuri u bekk navitaw illi eh, minn għadin nissobraw il-flows tal-personi tax-xabli. Diffiċli naraw eżattament kif ħajkun jidher il-pakket komprensiv għax minna ħadin ninsaħħu u namlu aktar stretti rekwiżiti ta' kapital. Jista' jkun pereżempju dokumenti tal-G20 illi jaraw illi l-istituzzjonijiet finanzjarji kollhom iwarbu strumenti addizzjonali. Jekk dan il-banek kumbat iridu wkoll jagħtu l-kontribut għal fond ta' riżoluzzjoni li huwa ikkalkulat bl-istess mod illi twassal għal kalkolu tal-capital charges jista' jkun illi allura daw ikun qegħdin ibatu għadar btejn. Għalhekk il-proposti jridu jkunu proporzjonali u jrid ikun hemm evalwazzjoni ta' impatt serju. Grazzi ħafna ngħaddu issa round li miss u għall-IPP e Alfredo Moro. Mr. Moro. La ringrazio innanzitutto. Grazie. l eh, minnaħa ta' Taljan inti għandek viżjoni Ewropea u anki eh, il-preparazzjoni tiegħek verament profonda. Inti eh, qed tajt li l-kriżi forsi diġa għaddit. Imma nixtieq istassi kien jekk kieku leba kienet teżisti meta il-kriżi faqqat, kif kont iġġi pruħek inti? u leba, naturalment pala konsekwenza. Mauro. Uh... Eh, Grazie, Sur Mauro. L-għolnet nishti najt illi skużawni, ħanajda bl-Inglis. I'll not attack you if you answer in English. No, no, uh, I would like to say that... nishti najt illi seps qed taħdem f'ċertu waqsma li jinsabu fil-qalba fil qalba fil Ta' l azzjoni li qiegħda fil-qasam bankarju bħalissa. Aħna bdejna naħdmu f'dawn il-kapital anki nafu ċertamenti differenti li jeżistu fl-istati membri. Fl-2005 fl-istess sena bdena naħdmu fuq l-istess. Eh, bdena naħdmu wkoll fuq riskju ta' likwidità. Sfortunatament, domna ftit biex naslu għal konklużjoni għaliex kifat konna bżon ta' anonimità. Ah. Unanimità. U Ovvjament issa u koll il-linji gwida fuq il-likwidità illi huma utli għaliex il-banek tiġa għadin jimxu fid-direzzjoni ta' din ir-riforma ġdida, però iva għandek raġun kien hemm moqsma illi forsi ehm, tamin għamilna iżjed fihom. Għan semmi żewġ punti. L-ewwel nett tiġa semmejt meta weġġibt il-mistoqsija ta' Sur Gigold. Il-konsolidizzazzjoni tal-vetturi strutturati għal finanzjari. Importanti jkunu nafu e differenzi naħdmu f'kolleġġi ta' supervizjoni inħarsu lejn u nippruvaw nimxu lejn trattament ugwali, omogenju. Rajna kif ċertu pajjiżi Dawn il-vetturi u l-intermedjari qed jagħmlu l-istess xogħol illi f'ċertu pajjiżi huma regolatorji mentri f'pajjiżi oħra mhumiex. U naħseb illi dan kieku kien jevita ċertu problemi illi kellna fis-settur bankarju. Importanti u koll però illi naħdmu waqt em, emerġenza meta kien hemm il-kriżi din id disakar jiena niddiskutu, però ma kellniex konsensus biex ikollna biex isiru investigazzjonijiet inkjesti sħaħ għalki fuq il-bank il-Banek Ċentrali Ewropej fl-Ewropa. U dan huwa parti mix-xogħol u mill-setat li għandha eba li tisforza daw l-iskambji fost is-supervizuri. Grazzi, eh, grazzi ħafna baqna żewġ mistoqsijiet issa emess l-essendi Signora Ferreira. Tobrigada, <clears throat> tobrigada. Eh. Grazzi ħafna. verament kien siwi li nisimgħu dak li inti qed. Mistoqsija tiegħi hija dwar xi ħaġa li inti diġà semmejt u nixtieq nerġa' mmur lura sabiex nirreferi għalija ġifieri il-ġestjoni tal-falliment tal-, banek speċjalment dawk li huma sistemiċi fl-Ewropa minħabba s-soluzzjoni illi l-Amerikani użaw fil-fatt illi ila tintuża għal perjodu twil ta' żmien u jekk inti tħares lejn sitwazzjoni bħalissa, ġifiri l-ispejjeż li dan qiegħed jiswa lil dawk li qed iħallsu it-taxxi aħna għandna bżonn ta' risposta mill-iktar fis hawnhekk fl-Ewropa li tista' ittaffilna l-biżat tal-konsumaturi Ewropej. U jiena mistoqsija tiegħi hija din x'wol taħseb li l-istituzzjoni illi naħsbu illi inti probabilment ħatmexxi. Xirwol taħseb illi għandha fil-ħolqien ta' fit-tfassil ta' soluzzjoni Ewropea għal kriżi li taħdem kontra l-kriżi fil- tista' taffetwa l-banek sistematiċi fl-Ewropa minħabba li jista' jkun illi aħna ikon riskju li sakemm aħna ma nsibu s-soluzzjoni ma nkunux pożizzjoni li napplikaw minħabba li ċertu pajjiżi jista' jkun li jkun diġà għamluha din. Ringrazzja. Okay, thank you. I mean, that's uh, uh, uh, Iva, a, a... Ivan, din hija kwestjoni importanti ħafna naħseb li l-awtoritajiet tagħna qatt m'għandhom isibu ruħhom f'sitwazzjoni illi ma m'għandhomx ħasra illi kollhom Eh, tkun qed inħabtu biċċhom mal-fatt li istituzzjoni sistematika ħadd tfalli u l-unika alternattiva hija li ħażu għaddejn tagħhom minħabba li din tista' taffettwa b'mod ħażin ħafna l-iswieq. Ġifieri rridu naħolqu ċertu eh, metodi alternattivi sabiex aħna fil-fatt eh, nkunu nistgħu niffaċilitaw il-fatt li dawn l-istituzzjoni tanke jekk ikunu kbar ikun jistgħu joħorġu mis-suq mingħajr ma jagħmlu dannu partikolari. Jena naħseb li komissjoni kummissjoni resqet proposti li jagħmlu ħafna sens. Dak li għandna bżonn u għalli nagħtu lill-awtoritajiet il possibiltajiet li wieħed iwaqqaf l-attivitajiet tal-banek u jmexxi ċertu assi u liabilities għal għal partijiet oħra tas-suq sabiex bekk jiggarantixxi kontinuità u jnaqqas id-danni li l-konsumaturi ħaj esperjenzaw u fl-istess ħin iżommu l-likwidità tal-partijiet l-oħrajn tal-banek ġifri aħna għandna bżonn li konna din il-kaxxa tal-odda komuni għandna bżonn li konna armonizzazzjoni massima blodda li huma disponibbli lill awtoritajiet nazzjonali sabiex aħna nippruvaw nsibu soluzzjoni għall banek xirwol għanda leva f'dan kollu jina naħseb li għadem il-kwistjonijiet li semmitu l-Kommissjoni hija fil-fatt jekk dawn l-autoritajiet ta' supervizjoni għandhom ximmexxu dan. Jiena naħseb li l-autoritajiet ta' supervizjoni għandhom kollhom rwol importanti ħafna f'dan. Normalment jafu illi xi tkun eżattament is-sitwazzjoni tal-banek ikun jistgħu joħorġu bl-aħjar soluzzjonijiet tekniċi ħalli jsibu soluzzjoni għal din il-problema ta' li ġib magħha l-kriżi. Ġifieri jiena nittama li l-Kummissjoni ħa tipproponi iktar eh, proposti tajbin sas-sajf u nittama li li leba tkun diġà sodisfat il rwol tant meħtieġ li għanna u skont l-artiklu 136 ta' CRD li jiddefinixxi dawn l-odda dan huwa artiklu importanti ħafna minħabba li dan huwa artiklu li huwa marbut mal-artiklu 18 dwar is-sintat illi għadhom ikunu validi f'każ ta' emerġenza. Ġifieri importanti ħafna li leba tkun tista' tuża dawn is-setat fil-każ ta' emerġenza jkun hemm ukoll standards li jappoġġaw l-azzjonijiet li jittieħdu mill-leba mill-Awtorità Bankarja Ewropea. Grazzi ħafna u s-sanna l-aħħar mistoqsija minnaħħa tas-sur Garcia Margia. Grazzi ħafna sura President, il-mistoqsija li ħadha Marina tkomplima dak li għamlet is-Sinjura Ferreira xil-mistoqsija din inti taħseb li hemm bżonn ta' reġim wieħed Ewropew għal banek eh, transkonfinali sistemiku, ġifiri għandek bżon li kunem regolatori propi għal dawn it-tip ta' entitajiet ta' li hemm bżon ta' supervizjoni Ewropea speċifika għal dawn it-tip ta' entitajiet taħseb li hemm bżon ta' mekkanizmu ta' risoluzzjoni propju għal-jom dawn l-entitajiet u taħseb li hemm bżon li wafqu fondi ta' garanzija li huma differenti minn dawk il-fondi nazzjonali għal dawn il-banek sistemiċi transkonfinali li huma kbar biex ikunu jistgħu jaqgħu. Thank you, Mr. Mr. Garcia Margallo. Uh, and... Grazzi ħafna, Sir Garcia Margallo, grazzi ħafna ta' xol li inti għamilt fil-kontest ta' dan ir-regolament li bladu dubju xej xejn żgur li saħħaħ ir il li leba jista' jkollha Jiena naf illi fil-rapport illi approva l-Parlament Ewropew fil-fatt kien maħsub illi ħajkun hemm rwol ħafna kbar għal-leba f'dak li għandu x'jaqsam il-supervizjoni ta' gruppi trasko Finali. Anke dak li għandu x'jaqsam ir-riżoluzzjoni li kienet adottat kienet prevista li aħna kanna jkunna responsabilità diretta għalli bekk aħna nagħmlu ġestjoni ta' gruppi transkonfinali, pero jiena naħseb li regolament waqfet daqsxejn qabel dan l-istatju, ġifieri jiena għandi permess li naħdem fil-qafas tal- setat li kienu konfermati jekk jien naturalment il-kandidatura tiegħi tkun konfermata. Jiena naħseb illi fil-fatt hemm din il-tieġa li konna regoli uniformi u il-regolaturi nazzjonali tagħna għandhom ikunu kapaċi li jieħdu ħsieb il-kriżi u kif qedtilkom l nazjonali nazzjonali wkoll għandhom ikunu pożizzjoni sabiex ikunu jistgħu jeddu azzjoni. Aħna diġà għandna fir-regolamenti li aħna nistaw konna rwol ta' medjatur jekk ikun hemm ċertu konflitti bejn l-awtoritajiet nazzjonali u jekk ikun hemm pereżempju laqat bejn l-awtoritajiet nazzjonali differenti li għandhom jiddiskutu il-ġestjoni tal-kriżi jiena qiegħed nistenna li leba tkun ukoll parteċipi f'dawn il laqad ħalli bekk tkun tista' tkun il-parti indipendenti li tista' tgħin sabiex issolvi il-konflitt li kunem bejn dawk li kun din jiltaqaw jekk aħna fil-fatt eventwalment jirnexxilna illi konna eh, font ta' rizoluzzjoni Ewropew illi jiena nappoġġa fil-prinċipju u fil-ħsieb mbagħad ir-rwol tal- Eba fil-fat kun kruċjali ħalibek aħna niskuraw il-finanzjament u l-flus illi għedin jitlu f'dan il-fond qegħdin jintużaw fl-aħjar interess taċ-ċittadini Ewropejn. Ingrazzjakom. Grazzi ħafna u ringrazzjak ħafna ta' dawk ta' dawk it-tweġibiet tant kompleti. Dispjaċini però aħna m'għandniex ċansa biex ehm, nżidu iktar mistoqsijiet. Bekk aħna temmejna ismi issa ħajkonna diskussjoni in kamera għal-membri tal-ikon biss, ġifiri dawk li mandomx permessa biex ikunu għawek sessjoni in kamra, kieġobkom uħorġu mill kamra